Grazzi. Nixiq il-Komitat għat-Trasport u Turizmu da kompetent, kompetenti għonek biex inkludi il-proposta ta' rezoluzzjoni li ħaj approva f'Marzu is-suġġerimenti li ġejjin li huma finalizzati sabiex innaqsu kemm jista' jkun il-konsekwenzi possibbli negattivi li dawn jistgħu jkollhom fuq is-saħħa il-rejz, il-raġġi li joħorġu il-body scanners anke jekk huma baxxi mod partikolari, nixtieq nispeċifika li għanna nindikaw pala sodizzjoni jaħjera għal saħħa it-teknoloġija bbażata fuq is-sistemi ta' trattament tal-images li jkunu talu li ma jkunux jtimittu il-raġġi u li ma jajmux tħassib għal għal minnet jużom. Itnej, niproponu pala soluzzjoni iktar adegwata pala laħjar kompromess bejn il-probabilità tal-riżultat u riskju għas saluta tal-bnidem, il-teknoloġija bazata fuq eh, dawn is-images tal-X-ray, li jkunu ta' millimeter wave imaging systems. Iġifiri li ma jużawx uh, x-rays li għalek mumiex uh, eh, taħsara jekk dawn jibqaw taħt il-limiti speċifikati fil-leġislazzjoni li għanna bħalissa tlieta. Nindikaw illi il-teknoloġija li hija sejsa fuq il dawn il-missjonijiet ta' x-rays li joħorġu jew jagħtu dożi baxxa ta' X-rays jiffoka fuq il-fatt li dawn it-tip ta' exposure għal dawn it-tip ta' radiation ta' din raġġi għal kemm hija baxxa jista' jkollha effetti fuq is-saħħa fuq żmien twilax huma kumulattivi l-effetti. Għalhekk qed nipproponu illi jridu naċċertaw illi l-exposures kollha huma baxxi kemm jista' jkun mod partikolari għal ħaddiema tas-settur u għal passiġġieri. Erba. Nisħu li t-teknoloġija msejsa fuq dawn l-X-ray images jemittu eh, doza qawwija ta' X-rays u għalhekk mandomx jihdu in konsiderazzjoni, ma jihdu in konsiderazzjoni għas screening sistematiku għal dak li huwa s-sikurta fl-ajru. 5 nitolbu għal dak li juma l-X-ray body scanners, il-punt li talijina qabel diġa rajt, li nużaw trattament speċjali mod partikolari dawk il-passiġiri li huma sensittivi għal dawn ir-raġġi li huma ionizing pal pereżempju nisa tqal u tfal. U li natu ukoll eċċezzjonijiet għal min min għandu ċertu implanted medical devices pal huma pacemakers u defibrillators. Nintolbu li stati membri biex jagħmlu monitoraċ periodikament tal-effetti fuq żmien twil ta' fatt li l-ġisem ikun espost għal dawn il-body scanners u jiverifikaw li tamir ġi installat sew u li jużat u operat sew u li qed jaħdem sew. Punt seba, li nitolbu l-istati membri biex jagħti lil min qed jivvjaġġa informazzjoni ċara u sħiħa fl airports fl-aeroporti u qabel ma jivvjaġġaw fuq l-aspetti kollha li huma marbuta ma' dawn il-body scanners. Mod partikolari fuq dan l-aħħar punt, punt seba, illi ma ddaħħalx fil-opinjoni, fil-post opinjoni u maħabba it-tul dan ħaj jiġi prezentat pala emendat minna ħatijaj la darba jkunem il-ċans. Nirringrazzja il-President u jina lest illi nisma eh, xi eh, mistoqsis minna tal kollegi Grazie, Signora Foster. Um, Grazie, Chair. Nishtiq ngħid l-ewwel Naqbel ma' kull ma' qalu il-speaker. Jiena kont rapporti rapporter fil-regolament ta' sena 2020 wara eh, settembru, 11 ta' settembru u aħna kena ċertu ta' sigurta li daħanna fis u s-saddajin fuq eh, dal-punt. Eju d-dufsir diffiċli, jiena għet nċerja il-Komitat ta' Trasport. Għaxam ħafna kustjoniet li niddiskutu anki jekk dan l-imaging ta' teknoloġija u kol xieħut mill kustjonijiet eh, ġenerali ta' saħħa u kustjonijiet oħrajn. Jiena aħna li jedna aktar minn darba, u forsi ta' min jirrepetija, li aħna rridu naċċettaw illi eh, dinja għodda addizjonali biex nġidu kontra terrorizmu fl-aeroporti u kol naċċettaw għad il-bicċa. Ista sempliciment nixxu u għal dawk li għeddin għawnek fil komitat ngħaddu lill-Kummissjoni il messaċ li aħna ma nistgħux nqogħdu nirġiċu għas-sitwazzjonijiet e, kif jinqalaw fil-ħajja, aħna nixtiequ li nalaw intelligence eh, transkonfinali iktar soda meta tnħarsu lejn dawn il-proċessi li hemm involvu il-ġida kontra terrorizmu. Aħna għandna sistemi elettroniċi fej persuni, esempio, jibbukjaw il-biljett tagħhom tal-ajru imma jista' jkun hemm informazzjoni aħjar fejn forsi dawk li jkunu kun naqa suspettus kun iktar eh, ma l-ewwel kun tista' jew eh, tkun tista' tinduna minnu. Um għanna kol proposta oħra forsi mhux daqshekk popolari, imma aħna qegħdin nippruvaw tagħmel aħar naħarsu l-interess tal-pubbliku, ġifiri kif inti qed titratta il-passenger profiling. Dawn l-affarijiet kollha jridu jseħħu qabel ma wieħed jasal l-airport. Għalhekk naslu l-aeroport Umbat, dak li smajna mill-likwidi eh, l-affarijiet li nħbew fil-zraben tal-personi l-affarijiet li nħbew fil merkansira fuq l-aeroplan li l-polizija rnexxilhom ehm, isibu. Għalek iridu nifikaw ħafna ktar fuq servizzi ta' sekurta li jagħmlu xogħol u maħjar. Għalek meta naslu l-aeroport, aħna għadin pozizjoni fej għanna il-body scanner, xie aeroporti, aħna fil-Renjunit għadin pozizjoni differenti fil-fat minn kollegi oħrajna li xie gvern li kena qabel fil-fat impona l-użu tal-scanners, dawn il-body scanners, xie zminilu. Nafu li xkipol l-aeroport xkipol kienet jippruvawom u koll u mill għal rapporter kien interessanti ħafna għalix għedin jużaw dan il-millimeter wave technology u edin jużaw software sabiex ir-raġġi ma jkunux eh, mux kunx offensiva u u aħna li nużaw però eh, l-Ingilterra hija imsejħa backscatter radiation. Aħna din hija problema tagħna. Nafu li l-awtoritajiet iridu b'xi mod jagħmlu aħjar sabiex jippruvaw eh, jarmonizzawa din Imma naqbel mar-rapporter illi aħna rridu u fuq it-teknoloġija li hija disponibbli hemm ħafna kumpaniji li qegħdin jillobjawna illi fahm l-aħħar nużaw teknoloġija li ma jaffetwax il passiġir mod negattiv. Aħna ħarisna lejn xista jagħmel, xista tagħmel il-magna mhux se tnoqqod mhux se nikxef sigriti. Kolħadd jista' jaqra Wikipedia kirit jider li Pentagon sieħ jista' jitnizzel fuq il-computer u qed nħarsu lejn l-esplosivi, per eżempju, meta ħna għandu minn metal detectors, dak il-kas il-body scanner jista jidentifika xem fuq il-persuna nifisa imma mbagħad hemm il-kwistjoni ta' eh, sejba tal-esplosivi min ħafna drabi kollu basket illi jiġi evalwat eh, u ċċekkjat mod elettroniku. Ma naridu naraw kif eh, nistaw nimplementaw din il-lodda addizzjonali tal-imot li tuża l-aħjar teknoloġija nifmu li hemm xi esperti tas-saħħa madwar din li tgħidu li mhix problema għal dawn il-persuni li qegħdin deħlin u ħerġin minn dawn il-backscatter um, x-rays Imma ħna rridu naħmu wkoll dwar l-impjegati li qed jaħdmu aeroporti ehm, ajruporti li kollu jridu jgħaddu minn dawn il-magni, dawn il-body scanners. Għalek, jekk inqisu dawn il-punti naħseb illi naħorġu, nistgħu naħorġu b'konklużjoni bis-sens u li pama għal-rapporter ħakkunem xemendi tris resqu jgħana u kol forsi ħan nizlu xie xitnej u nisamaw li stati membri ħaj jisimaw, komissjoni se tisimana u nikun sa nisnasu konklużjoni tajba. Grazzi, Chris. Grazzi, ċer, l għannet nitkellem fissem sur Buġis, il Shadow Reporter tana li qiegħed fil ħor ieħor illum imma u jilqa' dan ir-rapport ikun qed jaħdem fl-emendi għax jaqbel illi wieħed ma jistax jgħid li dawn il-body scanners ma jagħmlux ħsara u xi indirissa dan il-punt is qed nitkellem fismi. Din huwa suġġett ġdid għalija. Il-proponi proposti għajmu xi mistoqsijiet kif smajna minn Jackie Foster ir-Renju Unit qed indaħlu il body scanners kien hemm tħassib dwar konsekwenzi tas-saħħa bħalma jem, per pereżempju bil-ċellulari, per kħiġ kiex doħarsu riski ta' saħħa. ħat mandu jissu, għazigament, irridu nafu għax il-vettura fuq il-toro eh, fuq it-vetturi fuq it-toroq jaqtlu ħafna nis fis-sena. It-teknoloġija xi ġrida ma jfissirx illi taħta meċ xi ta' barra minna fuq il nis Fil-fatt qed nassumi li fir Unit u band oħra fejn qed idaħlu din teknoloġija jekk xi ħadd illi qed jinstab illi xi mod eh, għamlet l-ħsara mela l-awtoritajiet li jipproduċu il-magna u l-awtoritajiet għaddin riskju illi ħajtellawhom il-qorti mit-telf darba. Allura hemm inċentiv għal kull minn involut li jaraw illi dawn din it-tamir mhux taħsara għal pasaġġiera x'inti tinvesta ħafna flus U ma naqas trid imbagħad li għadha pita dejdu li ma tistax tuża dan ta' mira aktar wara kun investejt dak il-flejs kollha. U hemm ħafna referenzi għat-teknoloġiji, jiena ma nafx differenzi iżhom U laqas ma naf x'nu ma konsegwenzi ta' dan l-użu. Imma jiena li jiena ċerta, ċert dwaru li mhux mhux lokna illi naslu li ma teknoloġija nanużaw jew le, forsi komissjoni vera xogħla li kont tista' tgħidilna ftit x'inhu ma l-standards ta' riski tas-saħħa, nassumu li qed ikollna dawn huma għandhom jiġu fissati fuq livell nazzjonali, fuq livell Ewropew, hemm xi proposti attivi hawnhekk biex eh, nirregolaw dawn it-tip ta' scanners minn huma l-awtoritajiet ta' liċenzjar f'dawn il-stanzi jekk hemm awtorità ta' liċenzjar għal tamir illi Eh, eh, li juża ċertu raġġi. Jien minix ċar, għalija mux ċar. Eżattament. Min suppost qed jadġiġi fej u kif u sfatta, per eżempju, qed jgħid paragrafu tlieta illi hawnhekk suppost nevitaw, tippruvaw nevitaw din teknoloġija, wi aħna min xiridu ngħidu biha ġifiri proibizzjoni fuq livell Ewropew, jien ma nifimx qed għonek. qed nitolbu hawnhekk. Aħna hija proposta ġifet nitolbu ċertu fondi sabiex nesploraw teknoloġija oħra. Jiena eh, Mhix ċara x'qed jgħid ir-rapport eżattament. Qed jitkellem dwar xi tħassib fuq xi teknoloġiji, imma mbagħad mhux daqshekk tħassib dwar xi teknoloġija oħrajn. Fuq xiex qegħdin nivvotaw. Imma isna qegħdin ma rġil er, u nisa wara eh, din ġa bar fil-axija wara erba drinks nejdu le daw il-body scanners mux tajbin jahjara jamlu l-oħrajn tipi uħor mill dali għanna palissa ma fl-ħar mill-ħar għat nejdu xejn ta' zugu um, uh, uh, Sajina, inni minna dajm il-body scanners dawn l-ħar xarri, naħseb, l report tijaj lokali nefisser illi illi staff tal-airport ifisser illi memx għalfejn joqodu jmissuni biex ifittxuni u naħseb illi jina li li toġobni u naħseb illi għaxa ħagġa li toġob li l-om u li mendu xodu jfittxu d-nis l-impiegati tal airport ġifiri hemm il-vantaġġi għal dawn il teknologi dawn il-body scanners, apparti li qed jiġi kontraterrorizmu mbagħad. Uh, uh, Sabine Wills. Ja, vielen Dank. Ich frage mich, ob die Bodyscanner wirklich mehr Sicherheit bringen, weil... Signora Wills, ma nafx jekk dawn il-bodyscanners fil-fatt qed jagħtu iktar sikurtà. Qed iħarsu lejn il- il-ġilda ma max qed iħarsu lejn x'hemm ġol ġisem. U ma dan per esempio dak li kell li kien ħaj jisplod il-bomber li kellu il-bomba fil-qalsi taħt. U mandunawx bija minħabba dawn l-scanners. Jek xaħat irrit itella esplosivi fuq l-aeroplan, bximot ħajsib kif ħajtellaħħom. Mbagħad għandek il-riski tas-saħħa Jekk dawn il-body scanners jiddaħlu, mela ħajkun hemm iktar persumi illi ħaj jiġu esposti għal raġġi tal-x-rays, għandek dan il-wave technology issa il-ġdid, dan issa kħiġifiri għed titkellem dwar raġġi li jensabu fil-microwaves u fil-ċellulari. U u um, li memx konsekwenzi ta' s-saxħa pal ma memx fit-ċellulari. Imma fil-fat nafu li ċellulari għandhom dawn il-problemi tas saħħa mbagħad għandek il-grupp vulnerabbli nisa tqal, eh, tfal, ħaddiema li jaħdmu fl-aeroparti li qegħdin biswid dawn il-magini kuljum. Mbagħad għandek kwistjonijiet ta' privatezza, u prasseturi li data personali ma tistax tiġi garantita 100%. u li n-impiegati jistaw kiridu jkollhom aċċess ta' dawn il- stampi l-images tal-X-ray u jużawhom. Mbagħad għandek il-kwistjoni tat-tfal u scanners. Jina li t-tfal mandomx Jitmistew mit-tfaq mill-gbar u dan jistaj wassal għal biża fost il- ġenituri ovvjament, l-intiru għat ma jista' jkun sikur 100% ma l-koll intiru l-ajruplan fl-Italja neħewhom dawn il-body scanners. iktar edin ifittxu n-nis f'livell manuali, mod manuali, il-kjuż edin jitwalu, u għatma ħajkonna ta' 100% għalek maħnix favur l-body scanner. Dziękuję bardzo. Wszyscy się zgadzamy z tym, że wprowadzenie skanerów... Grazie ħafna, signora President. Aħna naqblu l-koll li l-introduzzjoni ta' dan l-scanner skellhom iżidu s-sigurtà għal l-vjaġġar blajru. Iżda rridu naraw l-affarijiet x'inhum kif inhuma, rridu niżnu l-affarijiet, rridu naraw kemm ħanaqmlu benefiċċji s sigurtà u kemm din is-sigurtà żejda ser tiswa fil-konfront tas-saħħa pereżempju. Għaliex il-koll rridu narfu li mhux kull min ħajaddi minn dawn l-scanners għandu l-aqwa saħħa jew m'għandux problemi ta' saħħa min kellu operazzjoni f'pajjiż, kollu pacemakers jew tamir mediku ieħor qabel ma jgħaddu minn dawn l-scanners u għalhekk dan it-tamir jista' jkun ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem. U għalhekk naħseb li kun taħsara l min ikun għaddej minn dawn l-scanners jekk jgħaddi minn taħt l-scanners wara li jagħmel operazzjoni. U għalhekk kenna skambju ta' femiet, iżda rridu narfu li din hija problema serja ħafna għal xi wħud mill-passiġġiera. Per eżempju tfal, nisa tqal. U koll jistgħu jiġu affettwati minn din ir-radjazzjoni. Ma nistawx nimmaġinaw li marat ila mhux se tiġi affettwata minn din ir-radjazzjoni, ma nafux l-effett ser ikun fuq il-wilt fil-ġejjeni tagħha se jkun l-effett kumulattiv għal dawk li jużaw dawn l skeners ta' sekwit. Jista' jkun ta' sara kbira, jista' jwassal għal mart u ma nafux kemm ser ikun taħsara għas-saħħa tal-bniedem. Nafu li bħalissa il terroristi ser jippruvaw jużaw kull tip ta' metoda biex ikunu ta' sorpriża lina. U għalhekk għandna bżonn ta' intelligence xieraq. Nafu li terroristi mhux bil-fors ħajkunu passiġġieri ta' kuljum u għalhekk tallimna matul iż-żmien li ċertu pakketti tħallew f'abbord u rajna min kellu eh, kull tip ta' basket li jista' jtella fuq l-ajroplan. Iżda mbagħad fl-aħħar mill-aħħar senna nafu li dak li suppost kellu jtella l-bagalja fuq l-ajruplan ma kienx l-istess wieħed fil-kas terroristiku li semmejtu. U għalhekk irdu narfu li hemm aktar minn mod wieħed li jkollok sigurtà tal-ajru li tkun aħjar. U rridu narfu wkoll li dawn l-iskeners jistgħu jkunu taħsara għas-saħħa tal-bniedem. U għalhekk naħseb nkunu qed naġixxu daqsxejn ta' kafkaf jekk naqbdu ndaħluhom kif ġipu laħaq, Biex qed ngħid li dan huwa metodu li jista' jkun ma jkunx utli fl-aħħar mill-aħħar iżda bħalissa għadna ma nafux jekk dawn l skeners u ser ikollhom effett fuq is-saħħa tal-bniedem jew le. Ma nafux għadna. Grazzi, Kriton. Grazzi beaucoup, Madame la Présidente. Euh, Grazzi jien nixtieq nissieħab mal-kollegi qabli li għajmu kwistjonijiet għajmu tħassib fuq din il-kwistjoni. Jiena nħossu kol bħal ma qalet is-Sinjura Wills li ma nistawx nkomplu għaddejjin kif għaddejjin bħal-issa. Wasal iż-żmien biex jekk konna din il-miżura nittamel le fl-attak terroristiku li jmiss xaħat ħajrna xilu jiskoġu ta' pjan biex jara kif ħaj jevadi l-kontroll tal-uffiċjali tal-ajru u ta' sigurta. U għalek ħanerġaw niddiskutu għal teknoloġija oħra u fl-axar mill-axar ma jkunux ta' suċċess għall-an aħari tagħna li waqfu dawn it-teddidiet. U għalhekk naħseb li din hija miżura li mhux proporzjonata, imħasseb ħafna ma nafx inhom l-implikazzjonijiet fuq is-saħħa tal-bniedem minnaħa tal-scanners nixtieq ħafna nisma' fuqhom u diġà l-fatt li qed jintużaw f'ċertu pajjiżi Ewropej hija xi ħaġa li għandna niddiskutu minnu fih. Kif ċertu pajjiżi Ewropej qed jidaħlu dawn l-iskenners minn għaradna l-qasbis diskutejna minn qabel. Irridu naraw ir-raġunijiet għala ċertu pajjiżi qed jużawhom u x'implikazzjonijiet hemm fuq is-saħħa tal niedem Importanti li nibdew niddiskutu qabel qabel biss nibdew niddiskutu jekk għandniex nestendu din il-miżura jew le. Grazzi Karl Schluter. Eh, tak så mik fru ordförande. Grazzi, grazzi President. Naqbel ma dak li qal il rapporter mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam il- il-raġġi millimetri tal-millimetri u din it-teknoloġija li semmejtu. Hemm ċertu immaġni li jiġu reġistrati li jittieħdu u effettivament mhux qed ngħidu biss li ikunu raġġi passivi iżda hemm sensiela ta' materjali oħrajn bħal pereżempju trabijiet jew partiċelli żgħar li jistgħu tassew jiġu reġistrati. Iżda b'ċertu mod hemm il-possibilità li nużaw anglu partikolari għal dawn il-raġġi biex bekk nivitaw li kunem espożizzjoni b'saħħita wisq għas saħħa tal-bniedem. U għalhekk jien ma nixtieqx nitkellem dwar it-tip ta' teknoloġija li se tintuża iżda xorta waħda tkun xi tkun jekk ikunu x-rays jew inkella eh, raġġi millimetriċi potenzjalment nafu li dan jista' jkollu reperkussjonijiet fuq is-saħħa tal-bniedem. U għalissa għalhekk l-unika possibilità li nistgħu nużaw hija scanning li tkun passiva. Jew inkella rridu naħsbu dwar il-possibilità li xorta waħda nwaqfu passiġġiera li ovvjament iridu jisplodu aeroplan. U rridu namluħ minn qabel, iżda kifet rridu nevitaw ukoll possibilment li jkun hemm ċertu xiri jew li wieħed jikseb bombi wara li jitla fuq wara li għadem il-kontrolli qabel ma jitla fuq l ajroplan Jista' jkun hemm ċertu mediċini li jistgħu jintużaw wara għal produzzjoni tal-bombi. U għalhekk propju fuq dan il-punt huwa meħtieġ li nevitaw li jkun hemm il-bejħ fi duty free per eżempju allura rridu noqogħdu attenti qatt ma nista' nifhem għala hemm il-possibilità li wieħed jixtri sensiela sieħa ta' prodotti li mbagħad jistgħu jittellaw fuq l-ajruplan jew inkella jiġu mibjuwa mkien ieħor. Per eżempju, naħsbu dwar dozi żar li jistaw jittellaw fuq l-aeroplan. U għalek irridu naħsbu fuq dawn l-aspetti kollha l-oħra li għadna kemm semmejt. Minnaħa l-oħra jina naħseb li l-Onorevoli Foster semmit il-fat li hemm is-servizzi ta' sigurtà. Dawn irridu jaraw min potenzjalment jista' jkun terrorista jew le. U dan ovvjament huwa ħafna aktar utli meta mqabbel ma pereżempju li ngħaddu lil passiġġiera kollha mill-scannings. U għalhekk anki jekk hemm ikun hemm dawn l-scanners kollha u anki jekk it-terroristi jistaw jaraw kif ħaj sibu metodi alternativi biex jaħarbu mill-kontrolli tal-uffiċjali ta' sigurta, xorta hemm il-metros, xorta hemm l-istazzjonijiet tal-ferroviji, xorta hemm il-bastimenti fuq il-baħar, xorta waħda, kull ma qed nagħmlu huwa nċaqalqu l-problema minn tip ta' vjaġġar għal ieħor. Ma nistgħux naqbdu u nintroduċu scannings għal kwalinkwa tip ta' mezz ta' trasport, per eżempju jekk naqdu il-xarabank jew inkella l-ferrovija, jew kwalinkwa tip ta' trasport ieħor. Għalhekk il-ġlieda kontra t terrorizmu ma tridx twassal għal nuqqas ta' fiduċa f'xulxin fiħdan is-soċjetà. Għalhekk irridu naħsbu fuq dawn l-iskeners tal-ġisem li huma kazbir tal-privatezza tal-individwu sa ċertu punt għalhekk irridu naħsbu dwar l-ispejjeż u dwar l-effikaċja, u għalhekk rridu nifmu x'ser namlu x'ser nużaw u f'ċertu każijiet ukoll jeħtieġ li nbidlu il-metodi tagħna. Dan għaliex importanti niftakru li għal passiġġiera dan jista' jkun kbir u għalhekk qed nitkellmu dwar spejjeż għolin ħafna biex nintroduċu dawn l-scanners. Ajja la sender. Jekk josbok. Grazzi, grazzi, Signora President. Grazzi tal-paċenzja tijak għax qed nivvota fil-Kumitat ta' Trasport. Għalek ma konx għadawn. Jinxtaqt najt li fil-rigward l-skanners tal-ġisem l-kwistjoni u l-anija u ovvjament irridu nitkellmu mal-esperti hija żieda fis-sigurtà f'settur fejn jekk ikonna din is-sigurtà miżjuda din tkun kruċjali biex bekk nkunu nistgħu nimxu l qoddim f'dan ir-rigward u biex nirrispettaw id-dritt tal-mobilità tal-passiġġieri kollha u nafu li huma ħafna l-passiġġieri. Se meta tkellimna li nintroduċu l-scanners ma tkellimx biss fuq iż-żieda ta' sigurtà iżda anki li jkun hemm iktar kumdità u inqas min meta tiġi biex tgħaddi mill-uffiċjali ta' sigurtà u l-kontrolli ta' sigurtà qabel titla' fuq l-ajruplan. U kellna nevitaw li jkun hemm il-kontrolli manwali fuq il-passiġġiera. Għalhekk irridu naraw kif ħan eliminaw dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet u rridu nqisu l-affarijiet kollha bħalma nqisu t-teknoloġija l-oħrajn meta rridu aktar kumdita u aktar sigurtà. Iżda ovvjament hemm kundizzjonijiet essenzjali li ma nistgħux ngħaddu mingħajrhom u dan il-Parlament irid iħarisom, pereżempju l-aspett tas-saħħa l-ewwel qabel kollox. Smajna mill-esperti li ġew iżuruna u xorta għadhom qajmu punti ta' tħassib jew dubi. U xorta waħda ma rnexxhomx jgħidu kif dawn it-teknoloġiji jistgħu jkollhom impatt fuq is-saħħa tal-bniedem. L-ewwel nett tal-ħaddiema, il-personal abbord, il-bdoti, daw kollha li jridu jgħaddhom il-kontroll ta' sigurtà ta' kuljum u għalhekk jridu jgħaddhom il-scanners u dawk li vjaġġaw ta' spiss. Bħalna, per eżempju, li ovvjament interessati kunu jafu x'qed jiġri. Għaliex diġà nkunu eh, qed ngħaddu minn ħafna radjazzjonijiet ma m'għandniex kontroll fuqhom iżda f'dan il-każ fejn hemm investimenti enormi importanti li neżguraw li jkun hemm is-sigurtà fir-rigward li dawn ir-radjazzjonijiet ma jagħmlux ħsara anke għal dawk li vjaġġaw ta' spiss. Din hija xaġa importanti ħafna. Fir-rigward il-privatezza jiena għaddejt minn dan is-scanners f'Hamburg u il-fastidju li kelli kien li ma kellix għażla ma stajx nażel jek nadis jew le, iżda kellina dibil fors minn dan l-scanner f'Hamburg u għalhekk naħseb li din hija privatezza li xorta hija żgurata għaliex l-immaġni nafu kif inni, nafu li hemm il-privatezza li mhux dejjem tkun eh, mħarsa, nafu l-kwistjoni ta' l-Istati Uniti, per eżempju, li ma jistawx jiżguraw li jkun hemm privatezza mija fil-mija, iżda naħseb li dan huwa aspett sekundarju Jekk dejjem jekk l-immaġni ma jintużawx barra mill-ajruport. Nafu li din it-teknoloġija tiswa ħafna u skont l-implementazzjoni, jekk tkunx obbligatorja jew le għall-ajruporti, ser ikun hemm din id-deċiżjoni li li jiġu installati dan tamir. U għalhekk naf li għatem ċertu dubi minkejja li r-rapporter li mux faħru jagħmel ġerarkija li hija utli għalina u tagħmel sens sa ċertu punt. Grazzi Chris Davis fil-qosor. Nixtieq ngħid li jien qed ngħaddi minn body scanners kull ġimgħa u għadni ma mitx. ser tmut ħabta u sabta. Issa fil-kwistjoni tas-saħħa, x'evidenza hemm għall-użu tal skinners u l-ħruġ tal-permessi sal-lum li jkun hemm effetti ta' detriment tas-saħħa tal-bniedem. Monsieur Pirillo? Is-Sur Pirillo, jekk jogħġbu. Jien nixtieq nifraħ lill-kollega Rivellini għal kif wera dawn il-punti għandin il dispozizjon għandin il-miżura, għajjem kwistjonijiet li għanna nkomplu nitlu fil-dettal fihom u dan huwa frotta dibattitu li ħareġ issa. Aħna nitolbu aktar, dejjem aktar li jkun hemm aktar sigurtà fl-ajruporti Aħna rridu li jkun hemm aktar kontroll u jkun aktar faċli biex nevitaw li bħalma ġara ġemma ġimgħa li għaddiet ikkontrollawna f'Budapest u mbagħad ikkontrollawna wkoll fl-Italja u għalhekk is-sistema ta' kontroll ma tantx kienu siguri biżejjed. Il-problema tas-saħħa qed hemmhekk u għalhekk jiena nemmen li ma nistawx nużaw tamir li wassal għal ċertu problemi. U għalek, importanti li dan ikunu sigura saħħa tal-bniedem biex bekk dawk li jagħmlu l-kontrolli jew ikollhom ċertu problemi ta' saħħa ikollhom serħan il-moħħ u jgarantixxu li jkun hemm ma jkunx hemm effetti fuq is-saħħa tal-bniedem. Naf li kien dibattitu Mqanqal ħafna iżda l-koll aħna interessati li jkollna aktar kontrolli eh, u jkunu siguri għax il-koll aħna nivvjaġġaw ta' spiss u għalhekk ma rridux majnaw l-attenzjoni tagħna fuq dan l-aspetti. Għalhekk nitlob li noqogħdu attenti u nħeġġu biex dawn il-puntijiet qajmu malar kemm jista' jkun. Grazzi. Eh, Issa ħana l-kelma lis-Sinjura Foster. Għal minuta biss. Nixtieq nagħmel komment lill kollega tiegħi Chris Davis. Il-koll noqogħdu nitbismu fuq dawn l-affarijiet u niddieħqu iżda dak li qed nippruvaw nagħmlu huwa li nżommu l-affarijiet bil-perspettiva. Jiena ħdimt fuq 20 sena fil-industrija tal-ajruplani u għalhekk naf xi ġifieri li titkellem dwar is-sigurtà u għalhekk jien l-aħħar persuna li nħodd nieħu l-affarijiet binqas serjetà. Jiena waħda minn dawk li qed jgħidu li nappoġġaw li jkun hemm din lodda addizzjonali biex niġġieldu terrorizmu naċċettawa l-pubbliku jaċċetta, iżda dak li qed ngħidu huwa li hemm teknoloġija disponibbli, nafu li hija disponibbli li tagħmel inqas ħsara tas-saħħa tal-bniedem minn dik li qed tintuża dak huwa l-fatt fuq dak qed nitkellmu. Ukoll mhux qed ngħidu li l-Kummissjoni tkun l-entità li tiddetta x'teknoloġija ħad intażel. Hija diffiċli ħafna li li dan jagħmluh u ma tippruvaw li jkun hemm li ħad taħdem fi madwar l-Unjoni Ewropea biex ikun hemm xi tip ta' armonizzazzjoni u l-aħħar punt, Chris. Int ma tgħaddix mill-body scanners kull ġimgħa. Inti darba fil tintażel biex tgħaddi minn dawn l-scanners u mhux se tgħaddi minn l-scanners għal kull vjaġġ, iżda l-punt li tinqajmu hemm ċertu teknoloġiji fejn hemm personal li qed jgħaddu minn dan l iskeners jew qed jgħaddu ma' ġemm dawn l iskeners u hemm problemi anka għal saħħa ta' min jivvjaġġa ta' spiss. Skużani President, iżda rridu naraw dawn l-affarijiet jekk naraw eh, mhux qed ngħidu dawn ħajkollhom effetti wara xarejn jew wara ftit, ma effetti li jistgħu jkunu fuq medda twila ta' żmien. Nafu x'inhuma, nafu x'affarijiet irridu nagħmlu, irridu nagħmlu l-affarijiet mod pragmatiku u nużaw il-teknoloġija, l-aqwa teknoloġija disponibbli u narraw l ħodot kollha biex bekk naslu għal xaġa sensibbli li ħatħares il-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Filip Cornelius għal kommissjoni għal 3 4 minuti. Nikjosba. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President fisan il-Komissjoni xtiqni nirringrazzja li Sur Vellini tal-abbozz ta' opinjoni li hija konkreta ħafna u tpoġġi l-kwistjonijiet kollha fil-perspettiva u fuq il-mejda tagħna. Nirringrazzja membri l-oħra u kollha diskussjoni ta' dalodu. Nixtieq ninformakom illi aħna palissa din eh, naħdmu fuq evalwazzjoni tal impad dwar l-użu possibbli ta' daw l-scanners fil-aeroporti ta' Renju Unit. Dabdejn jieħxie xurilu. Nittamaw il-intemmuħ fil-ġimat li ġejjin u għattaħtiġa kbira li għedin għawnek l-lum biex niddiskutu biex bekk konna ideja ta' l-opinjoni ta' dal-komitat. F'dil-evalwazzjoni tal-impattana għedin inħarsu lejn l-aspetti ta' soltu l-impatt soċjali, ekonomiku u ambientali. U f'dil-evalwazzjoni il-parti soċjali għaw koll hija importanti, speċjalment l-effetti fuq id-drittijiet fundamentali, l-użu ta' daw is skenes ta' sigurta u l-effett fuq is-saħħa u dan huwa parti mill-kbir u parti kbira ta' din l ta' tal-impatt huwa is-saħħa fuq il-bniedem. Sfortunatament m'hemmx magni perfetti fostna bħalissa għas-sigurtà għall-għanijiet ta' sigurtà tal-avjazzjoni. it teknoloġiji kollha għandhom l-iżvantaġġi ta' sigurtà anka prattiċi, inkonvenjenza għal passiġġieri, imma Sa' kem għanna edin nifacċaw sigurta fl-avjazzjoni u nħossu li għanna bżon protezzjoni, sistemi ta' protezzjoni, rridu nsibu l-aħjar soluzzjoni li jkollna fl-idejn għall-screening ta' persona, ta' personal u passiġġieri. Rrid ikollna livell ta' sigurtà ta' sigurtà imma jkollna wkoll protezzjoni ta' drittijiet fundamentali u anka protezzjoni fuq is-saħħa waqt li nagħmlu dan. B'mod speċifiku, nixtieq inżid xi ħaġa oħra. Fil-informazzjoni tal-impattana, kif il-em għandu jkun hemm distinzjoni bejn il-millimeter wave technology u il-teknoloġi l-oħra. F'dan l-istadju li nistgħu ngħidu għal millimeter wave fi żewġ każi fil-fatt aħna nistgħu nissieħu fuq eh, regoli li hemm bħalissa u l-esperjenza tagħna dwar il-millimeter wave dak li nsibu huwa li bħal applikazzjoni oħra bħal mobile phones u microwave l-intensità tal dispozizjoni naraw li memx effett kumulativ bħal ma jkun hemm flajonizing per eżempju. Allura bħala kumman ġenerali nista' ngħid li sakemm l-intensità tar-radjazzjoni li toħroġ mill-emitter scanning mhijiex ta' sekkolja, suppost m'għandux ikun hemm problemi għas-saħħa. Dak li qalulna l-esperti tagħna. Issa, fuq l-ionizing, ir-radjazzjoni tal-ionizing, hawnhekk eh, fortunati li nistgħu nserħu fuq leġislazzjoni taħt it-trattat li tapplika wkoll għal kull forma ta' espożizzjoni għal ionizing radiation għal anijiet mhux mediċi. U l-scanners ta' sigurta ta' se jkunu l-aħħar każ fejn diħa tapplika il prinċipi ġenerali ta' din leġislazzjoni eżistenti huma huma fit l-ewwel l-użu ta' din it-tip ta' radjazzjoni għal anijiet mhux mediċi għandha tkun eh, ġustifikata f'kull prattika ta' espożizzjoni għal dat tip ta' radjazzjoni biex niżguraw il dan ikun ta' benefiċċju net għall individwu għas soċjetà illi tkun iktar minn dik ta' s-saxħa għall-espożizzjoni tal-espożizzjoni fuq in-nies. Il-protezzjoni għandha tkun mill-aħjar biex il-raġel joħorġu jkunu mill-inqas possibbli u li jieħdu kont tal-fatturi soċjali u t-tielet daw id-dozi ta' radjazzjoni għandhom minnu limitati biex jassiguraw li kull l-ebd individwu ma jieħu eh, fuq u iktar raġġi mill-li suppost. U fil-fatt, u għall-istati membru għandhom, suppost għandhom Entita entitajiet li jeżaminaw dawn il-possibilità ta', ta doza li kull individwu li għaddi minn dawn il-magni jieħu bħala radjazzjoni. Allura f'dan l-istadju nista' ngħidilkom huwa dwar li sibna permezz tal-evalwazzjoni tal-impatt kif qedtilkom li fil-ġimgħat li ġejjin suppost intemmuh u f'dak il-punt mbagħad nistgħu niġu lura fost qudiemkom biex ngħidulkom sibna. Grazzi ċer. Anna Rosbach pour euh, une minute. <laughs> Signora Osbak għal minuta waħda. Grazzi, Signora President. Jina kont fil-Komitat ta' Trasport, konna din nżuru ċipol biex naraw il-sistema ta' scanning tagħhom għandhom esperjenza ta' ħames snin fuq databases ta' dawn scanners fl-aeroport ta' Xipol. L-impjegati jgħaddu minn daw is-sistemi diversi drabi kuljum. Dawn in-nies huma taħt sorveljanza medika għax daw in-nies huma dawk li l-iktar jużawhom dawn l-scanners. U wieħed jista' jara li wara ħames snin memx problemi ta' saħħa illi ġew osservati f'dawk in-nies li għaddu minn daw il-magni ħafna drabi. Ja, en af dem, der rent faktisk har været i Schiphol og har været igennem de der. Jina kont waħda minn dawk li konna edin nżuru Xipol u rajna daw il-magni. Allura daku dak li kelli xinajt, grazzi tal-kelma. Nofs minuta għal Chris, għal kellim li miss għax ma tajdilniex fid-diskussjoni xini t-teddida għal għal għat-teddida għal mezzi oħra ta' trasport u xie ħajkun l-ispiża ta' da kollu. Grazzi. Memx mikrofonu għal-kallim. Rapporter għal-tweġiba fuq il-rapport li ġabda sekk interess fostna l-kollegi. Grazzi, President, jini ringrazzi għal-kollegi kollha li tkellmu. Kien hemm attenzjoni kbira fuq dar rapport, jiena nemmen, illi aħna bħala aħna l-politikanti eletti li għandna d-dover illi nkunu nafu x'inhu il-bilanċ bħala bilanċ għanna għanna naċċettaw dawn id-dispozizjoniet li jiddefendu id-drittijiet ta' ċittadini kollha. Hemm ħafna drittijiet, hemm id-dritt pereżempju għas-saħħa ovvjament li mhux dak tal-X-rays u dak li joħorġu mill iskanizan għad dritt ta' ċittadin li huwa obbligat li vjaġġa u psikoloġikament irrit għanna niddefenduh minn daw l-istrumenti teknoloġiċi d-dinja e, e, difiża għal-saxħa ta' ċittadin. Id-dritt ukoll ta' mobilità, dritt ta' sigurezza. Aħna li aħna leġislaturi, aħna d-dofer li nżommu dan il-bilanċ u li nippruvaw li ma natux dispożizzjonijiet li ma jkunux bilanċjati u allura dan il-an u għet nwieġa pal kollega li mit-talabni x'qegħdin namlu għaw, x'qed niddiskutaw u x'għal xi xħan nivvutaw, jien nixtieq nippreżenta umilment serje ta', prop ta proposti fejn jien qed niproponi l-esklużjoni ta' x-rays li jaċaraf fil-rapport għaj li dit teknoloġija miex f'posta u li tista eh, tmur kontra s-saħħa tal-bniedem u allura aħna irridu nfittxu biex namlu ikollna bilanċ ta' drittijiet kollha u l-impoġġu dispożizzjonijiet li jkunu verament għall-avangwardja teknoloġika l-impoġġu fil-liġi l-aħjar, fil liġiet l-aħjar teknoloġiji li għanna, u anka għom meta jkun hemm dispożizzjonijiet differenti u, u permettuli u nfakkar filosofu illi qal darba u li kien qed jiddefendi tradizzjoni li il-modernizmu hija bħal xabla illi jekk inti taqbada minnaħa ħażina ħatweġġak ta' talek idek barra. Imma jekk nużawa sew hija arma tal-aġeb Allura dan hu l-bilanċ li għandna nfittxu li nużaw il-modernità, il teknoloġija li ġifri nkunu qegħdin naqbdu ix-xabla minna tajba. Grazzi. Allura nfakkarkom li l-iskadenza tal-amendi jiġu għall-24-25 ta' jannar, votazzjoni f'april, u noħduha fil-plenarja f'Mejju. U issa ngħaddu għal għal punt li jmiss dwar in-nuqqas ta' proteini fl-Unjoni Ewropea x'soluzzjonijiet hemm għal problemi li għal problema li la teżista din fil-fatt mhix problema ġdida, eh? Nixtieq nagħti kelma l-ewwel Je passe notre rapporteur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 biex iżid il-produzzjoni ta' luċuħ tar-raba tal-proteini jew jekk mhix kapaċi il-laħam il, il, minn pajjiżi oħra. Din il-kwistjoni, din il-problema ħajkollha impatt fuq l-ambjent u fuq is-saħħa tal-bniedem. L-Ewropa hija kull ma jmur iktar vulnerabli u tiddependi f'dan il-lat. Il għaliex u ċuħ tar-raba tal-proteini iri kollom jiġu importati. Imma ħtieġa fis-suq dinji u koll, zdit speċjalment fiċ-Ċina. F'dak li għandu xaqsamma u ċuħ tar-raba tal-proteini għall-ambjent u għal-raġunijiet ta' saħħa tal-bniedem, aħna rridu niddeċiedu fuq il-proteini li jiġu mill-annimali u proteini veġetali. Issa dwar eh, proteini li ġejjin mill-annimali, kollegati eh, kollega tiegħi kienet jaħdem fuq din il-kwistjoni, aħna l-koll nafu illi minn illi meta faqqet il-problema tal-BSC wara l-proibizzjoni fuq tal-problema li faqqet fl-1996 dwar il-proteini fil-alf tal-annimali dis kienet dikjarata tebu. Issa, dwar il-non-ruminants, xini xħan għamlu? dar rapport ma jindirizzax din il-kwestjoni. Xandu jiġri f'dak li għandu xaqsam ma non-ruminants. Jina konvint li l-Kommissjoni għanda tintalab għanda tħares lejn il kwestjoni ta' non-ruminants meta niġu għall-alf tal-annimali u din hemm bżonn li tiġri għax intom wieħed jista' jara li hemm ħafna ostakli għal pjantar ta' uċuħ ta' raba tal-proteini fl-Unjoni Ewropea. Hemm problemi klimatiċi u problemi agrikoli għal dan. És a fehérje tartalmú takarmány növények terjesztése között Dan huwa wieħed mill-aspetti dwar il-problema tal-proteini hawnhekk u d-differenza bejn li pjantata daw il-luċu taraba tal-proteini ħana tikom eżempju jekk wieħed kellu jagħti differenza bejn daw it-tip ta' ta' taraba tal-proteini u uċuħ taraba oħra, da kollu jiddependi fuq is-sussidji li jkun hemm. Jekk wieħed jiżra uċuħ taraba tal-proteini, da jkun hemm eh, plus jew minus zero fil-każ ta' ċereali jkollok profit ta' 600. Jekk inti jkollok 600 euro kull ettaru iżjed f'sussidji, dan ukun attrajnti ħafna għal għal meta tiżra il-ċuq tar-raba tal-proteini fi Franza jista' jkun hemm eżempji ta' dan imma aħna nafu fis-CAP fil-kap fil-pak minħabba decoupling ikun differenti ħafna, diffiċli biex wieħed implementa din. U jien inħoss li f'dak għandu xasam ma' protezzjoni ma' l-ambjent, raġunijiet għal dan, u kun importanti illi il-koltivazzjoni ta' dawn l-uċuħ ta' raba tal-proteini u li semmiħet jgħajt qed impoġija f'mod komplikat u importanti ħafna illi l-bioprodotti ikun fihom livelli olja ta' proteini. Ikun xiera li kiku kellna niziraw e, uċċuħ tar-raba tal-proteini illa li xin nitrogenu li kunem fl-arja jinżel il-livell tijaw u jkun hemm iħtieġa ta' fertilizzanti artifiċjali dawn huma dawn fatturi ambjentali importanti ħafna. Imma ma jsolvux il-problema ta' intannu nuqqas ta' uċuħ tarraba tal-proteini fl-Unjoni Ewropea din hija problema kbira. Li ku kellna nintroduċuhom dawn, daw it-tip ta' uċuħ raba parti kbira minn dawn l-uċuħ ikunu prodotti GM. U ma jkunux rikonoxxuti wieħed minn għaxra ta' ħtiġijiet ta' proteini jiġu minn barra. Jiġifieri miċ-ċereali, Imma f'dak li għandu xasam mawċuħ ta' raba tal-proteini, għanna nżommu bis kwart. it tret kwarti jiġu minn barra u għandhom il-GM. il-proteini li għanna l-lum fjom 50-60% materjal GM. Id-nuqqas ta' proteini tagħna u l-importazzjonijiet iwaslu għal problemi ambientali eh, u ta' saħħa tal-bniedem. Għalhekk ir-riforma tal-pak għandha b'mod speċifiku timmira lejn dawn l tar raba tal-proteini li jkunu importat dawn l-uċuħ tar-raba tal-proteini għandhom li jiġu minn barra l-Unjoni Ewropea għandhom ikunu suġġetti għal kontroll iktar mafus għax li problema għadna ma solvejnijiex sissa. Ħafna huma kontra l-GMOs imma ma jaħsbux li 90% tas soja li jiġi minn barra fih il-GM, fihom il-GM il uċuq ta' raba tal-proteini li aħna natu bħala ikel l-animali fjom 80% ta' GM, ta' materjal GM. Aħna rridu eh, niffaċċa dawn il-problemi u koll. Fl-axħar, qed jgħid il-kellim, nixtieq infakkarkom dal ġej. Nixtieq nitlobkom l-appoġġ għal dan l ħanajt. Li ħajkollu eh, eh, effett pożittiv fuq l-ambjent, jekk dawlu ċuħ tar-raba tal-proteini ikunu eh, imkabbrin għax waslu għal emissjonijiet ta' nitroġenu għax dawn il-prezenza tagħhom fl-Unjoni Ewropea ibaxxu l-livelli ta' nitroġenu fl-arja imma manka jġibu wkoll biodiversità. Illum aħna ma nafux. X'inhu il-vantaġġ tal pak li ħajkonna fil-futur, xajkun l-effett fuq l-ambjent per eżempju, il-biodiversità u tnaqqis ta', ta gassijiet eh, ta' effett serra jkollhom effett eh, jkollhom effett eh, pożittiv f'dak f'dan. Dan huma l-aspetti li huma importanti għal dan il-Kumitat u dak li dak għadda rapport. Grazzi ħafna. Grazzi sur rapporter. Bħala shadow rapporter nista ngħid biss xi ftit kelmiet l ħaġa grazzi ta' e, e, rapport ta' kwalità eċċellenti u wieħed interessanti li juri illi jista jider li huwa suġġett tekniku ħafna imma fil-fatt dan e, jiddoppja ma jidħol ma suġġetti oħra, nitkellmu fuq ikel, e, sigurtà ta' provvista tal-ikel, preżenza ta' GMOs, jiena kikun inżid settur ieħor illi huwa l-modell ta' li kaltana fi klim ieħor konsum żejjed ta' laħmijiet. U dan it-tip ta' konsum żejjed ta' laħam jista' jwassal u hu marbut fil-fatt mal-obeżità. li hija bej 6 sa 36 fil-mija tal-popolazzjoni tagħna. Ta għanna 165 miljon ruħ fl-Unjoni Ewropea li huma eh, eh, li batu b'obeżità. Aħna għanna soja li jintuża għall-alf tal-annimali u mhux suppost jintuża għal eh, konsum ta' ikel tal-bniedem. <coughs> il-konsum tal-ikel iżdied b'5 f'dawn l-aħħar snin u <coughs> u għanna kwistjonijiet ukoll ta' emissjonijiet ta' ossidu karboniku, eccetera. għanna 15% li huma ta' gassijiet li joħorġu fil-arja tagħna minħabba dil tip ta' produzzjoni. U trasport, telaw tela għal 18% minn 14%. Allura dan jaffetwa kwistjoni li aħna nitkellmu fuqhom fuqhom ta' kuljum, il-problemi ta' deforestazzjoni. Dan ukoll eh, waslu eh, għal emissjonijiet miljun ettaru eh, tħassar fl-Arġentina ta' forestazzjoni. U dan huwa ta' 86% ta' daqs tal-art tar-Renju Unit biex nagħtikom eżempju biss u fl-Arġentina għanna 40% illi ġidetikat dedikat għas-soja u dan ħajizdiet e, sal-2050 għal minissa sal-2050. Allura nirringrazzja rapporter għal tal-li jatifakkarna fuq dawn il-punti kollha. Sempliciment mal-ajr inżid żewġ punti U għadwar l-omega tlieta. Jider li kun ikt dinja iktar kwistjoni taħra. Palissa soja għanda livell bax ta' omega 3 illi tista' twassal għal problemi ta' saħħa pubblika. U aħna dan huwa suġġett tagħna dan, nitkellmu ħafna fuq is-saħħa tal-bniedem u nitkellmu ħafna u qed nitkellmu ħafna fuq is-saħħa tal-bniedem dal-għodu. U l-glaf, l-ekkim sejħa glafi sejd. Jina naqbel sew ma dak li jem fil-rapport u nir-ingrazzjak. Sempliċ ma nishtaq tinzi dawk il-punti, grazzi ħafna. U nishtiq issa nati il-kelma li l-ewel kollega tana jirrit jitkellem. sind so viele, wenn ich der Diskussion jetzt hier folge, sind das natürlich äh, immer wieder Déjà-vu-Erlebnisse. Mm, Und... Metet nisma dan il-dibattitu, jenet isni għaddeja bin Déjà-vu. L-ewwel dibattitu intensiv li kellna fil-Parlament kien isu 13-15 sena ilu. Aħna dak iż-żmien konna diskutejna il-marda tal-lisin u dwifer u għedna xinu l perikli hemmhekk u bat għamilna komitat tal-inkjesta speċifika u speċjali u kmat kena komitat iħor ftit snin wara li jina meċċejt U xuħut minn kollegi oħrajn fil-fat għadhom membri għon kellum ma għon il-kollegi jiena ħdimt fuq dawn il kustjonijiet għal żmien twil. Għalhekk dan suġġett li naħseb nistanejt mitla tiegħu sew. Bażikament jien problema li ħloqna ħna nfusna minnaħa rridu nkunu modesti fiha di. U naċċettawha. Is-sur tabaċi ħarġ b'opinjoni għal-Komitat Agrikoltura. Li forsi se jġi jemendat f'dan il-Komitat u hija proposta tajba. Il-rapport hoisting mill-Komitat Agrikoltura ja huwa wieħed tajb ħafna, ħed ikun diffiċli li intejbu ħalkemm ħan ippruvaw ma' sur ta' baġi u l-opinjoni tiegħu tkellmu b'mod ċar dwar qed jiġri fis-settur tal-proteina fis-settur tal-alfa l-annimali. Kollega tiegħi mill-ħodor li huwa bidwi li madux fil-parti tal-parlament, is-sur Gravindov, mill-bidu net għajjem il-punt li ma jistax ma jistax id-daħal emozzjonijiet meta qed tifassal politika tajba. U il-kwistjoni ta' proteina fil-alf l-annimali inbidlet u saret waħda emozjonali fil-fat. U kienet mimlija emozjonijiet. U jina għatma fim ta' din il-bicċa fil-personalment. U kollega tijaj, Sir Garvindov, ma' fimiex raqas. Jekin ħarsu lejn il-rapport Hoizen jek nħarsu lejn pod sitta tal-opinjoni tijaw, jgħid li jidu vera nħarsu bir-reqa lejn is-sorsi differenti tal-proteina, veru. Għandu raġun. Jidu niproduċu iktar impjanti li produċu għalf bil-proteina fl-Europa. U bekk inkunu nistaw nbidlu il-provvista tal-provvisti tanaw minix kontri għadin jekk. Nirridu li dan il-proteina jiddaħħal fis-soja, mela min qed jikol il-laħam ikun qed jikolhom, ħajkun qed ikun e- e- eh, sma u jassorbi dan il- l-affarijiet imma ma nistawx niproduċu għal annimali kollha li għandna l-alf kollu li jeżisti allura rridu nqogħdu attenti illi jekk li għandna ma jkollniex. monokultura illi tkopri l-oqsma kollha. Aħna rridu alternattivi, jekk irridu naqsu l-importazzjonijiet, mela rridu inqisu il-kwistjoni tal-alfa l-annimali u naraw kif ser niprovdu dan l-ikel. Jek jħan qabel ma' sur tabaġi f'punt 6 jew sur Hoisling f'punt 7 fil-rapporti tagħhom jgħid illi jekkom jgħidu l komissjoni għandha taġġixxi. Ma l taġġixxi biss jekk hemm għalfejn taġġixxi. Aħna rridu naħsbu dwar li edin natu dawn dan l-ikel lil dawn l-animali huma ruminants. Enna kena problema x'kena ċertu proteina li ddaħlet ċertu għalf li ma konniex nafu bih għax ma kienx it-ketjat. Dak mhux suppost, ma stansa nagħmlu xejn dwara, ma mhux suppost li ġara. Għax jistgħu ngħidu dwar prodotti li ġejjin minn eh, ħut, per eżempju, li wieħed eh, jitmaħom l-animali miex etika. Jina eh, nil nilimita għal oġol. U jekk inħarsu lejn il-Bahar Baltiku u moħra, dawn rridu jibijaw prodotti ta' livell diosta diossinu oli min għattilom nimix alternattiva. Jina meċċejt il-komitat dwar il-marda tal-iltin u d-dwifer u rritnejt illi jekk nħallu barra dawn l-annimali li huma qed seħar ruminants, m'hemm ġubi dawn u dawn jiklu laħam. Jiklu kollox bħal ma jagħmlu l-majjal, ma jagħmel il-majjal jew jagħmel jagħmlu l-ħnieżer propjament. U hekk għandna ħana nippruvaw nitmawhom daw l-affarijiet u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nażlu biss l-aħjar partijiet tal-annimal u partijiet oħrajn nkunu qegħdin naħarquh u minn flok illi nisimaw l-animali oħrajn. Mela għal ussu, kun nistaw namlu dan ovvjament, ma jistax ikun hemm kanabilizmu, nistaw ngħiduh dan. Nistaw ngħidu li t-skarta l annimali ma jistax nistgħux nisimgħu l-istess speċi stess. Ma jekk inti għandek annimali tista' tuża il-biċċiet li ma tridx biex tipproċessa ħalli għalli kella l-annimali għall-alf għal tip ta' annimali ieħor. Ieħor. Għalfejn ma tistax tagħmilha di. Ebbin jgħid li li din għandu taqsam ma' metodi ta' produzzjoni mikrobioloġiċi. Aħna jina ħdimt ma' l-Komissjoni ma' ħrajn biex b b'metodu illi ħareġ taħlita illi waslet illi l-annimali kunu li li kelli kun sterilizzat. Biex bekk l-annimali kunu protetti minn organizmi perikolużi. Għalifiri f'dan il-rigward, Iva, rridu iktar appoċ bluzu ta' dawn il-dawn il-pjanti li jintużaw għall-alf li għandhom il-proteina, imma fl-istess ħin Aħna qatt ma ħankunu autosuffiċjenti f'dawn it-tip ta' pjanti, aħna rridu nħarsu lejn dawn l iskar tal-annimali pa' unużaw ukoll fil-katina tal-produzzjoni tal-ikel għall-annimali. Grazzi, is-Sur Huggins. Min tiġi agri. il-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea. Tin dan huwa rapport tajjeb ħafna. Ser ikollna nerġgħu lura xi punti mir-rapport u nagħmlu punt ġenerali naħseb illi intqalu ħafna affarijiet tajbin. Storikament l-Unjoni Ewropea kienet l-ewwel importatur tas-soja u issa iċ-ċina hija fuq qoddim, ġifieri ma nies l-istess seta ma tbalim siħba tagħna. Nistgħu nippruvaw niddiskutu, nimponu xi ħaġa, imma bla dubju ta' xejn iċ-Ċina issa e huma l-akbar importaturi tas soja u dawn is-soja cakes. Inti qed tipproponi li jkun hemm dan l-istudju fuq proteini fejn il-proteini tal-annimali. Vera li ninkin kienet tabu għal snin twil imma forsi ta' min jirġa jibda jistudja dan huwa sors ta' proteina li mhux ta' min ma nagħtux kasa, mhux ta' min u rbuha. U kif edna mhijiex xi ħaġa li ħajrendi li nippruvaw noħolqu ċertu pjanti proteina minħabba li hemm l-użu tal-art li qed jiżdied. Mhux forsi f'numri ta' barra minn hawn kbar, imma eh, bil-mod il-mod qed titla. U jkun ħarsu lejn ir-regolament ta' com hemm stati membri illi permettu illi ċertu miżuri jittieħdu. Għalhekk eh, il dawn il-pjanti tal-proteina qegħdin jiġu kultivati. Sa rigward il-GMO, sina mis tisħol fija, iżda jekk is-soja għandu GMOs ġo fih, mela e, u autorizzat, jisiġi autorizzat l-Unjoni Ewropea, dan jrid ikun il-każ inti sħaq u anki membri oħrajn qalu li li dan kien dibattitu twil. Naħseb mhux 13 20 sena jna nitkellmu dwar din il-kwistjoni tal-proteina. Fil-passat aħna rajna dawn il-modelli differenti illi kienu sejjajnuna nappoġġaw produzzjoni tal-proteina bil-alf jew tiben eh, niexef, pjanti li kollom iż-żejt. Imma dawn kienu kollha għalijin ma kienux effiċenti f'termini ta' spejjeż u fl-aħħar mill-aħħar domanda tal-żerija tas-soja u soja cakes żdied, mhux naqas, żdied skont il-żieda tal-trobbija tal-bejjen fl-Ewropa. Pal per eżempju id-domanda għal bioesters li marbuta mal-produzzjoni tal-faham zdiet ukoll. U dan zdiet b'35 fil-mija pora produzzjoni fl-Unjoni Ewropea. U don l-aħħar snin ukoll kien hemm zida iktar għax kienem l-impjant ta' kolza, il kabita tal-kolza. Jekk aħna nżidu soja beans u soja cakes u nħarsu li mod ekwivalenti, aħna importaw 30-35 miljon tonnellata ta' ekwivalenti ta' soja fis-sena Jekk aħna ħan nipproduċu dawn il-35 miljun, ġifiri 40 miljun tunnellata ta' sojak ta' kolza fl-Ewropa, li jagħti bejt 2.8 sa 3 tunnellati għal ettaru. dan ifisser li għandek miljuni ta' ettari madwar 14.000 miljon ta' ettari ettaru madwar l-Unjoni Ewropea. Ma fi ħasibuha? ma fi dan l-ispazju, din l-art. Aħna rridu ħarsu lejn l-użu ta' ċereali. il-xejr, per eżempju, nkunu nistaw minn kabbar il-xejr, nkunu nistaw nihdulu xie xut mill xiftit mill-rabba tijaw u ċereali oħrajn jekk nippruvaw nisilqu xi ħsiet mir-raba hemmhekk illi palissa qegħdin jintużaw għal dawn it-tip ta' ċereali, xorta ma jammontax għal wisq. L-Unjoni Ewropea tesporta 10 miljun tonnellata ta' dawn eh, il-qamħ qamħ li jekk soft wheat. jekk aħna rridu l-istess importazzjoni, mela jrid 10 miljun tonnellata ekwivalenti għal 6 tunnellata kull ettaru li għal monta għal 1.5 miljun għal kull ettaru meta mqabli ma l-4 miljoni ettari li jiena 14 miljoni ettaru li jiena għet li għandna bżonn ma nix bizzeja, ċerta waħda. Miex realistika, miex fattibbli. Meta dan il-punt ġi diskuss fil-laqqa li għaddit, il komunikat fuq is-CAP ma ġiġ publikat fit-suppostax fit-2013. Meta nitkellmu dwar is ta' tal likel fil-komunikat, aħna nsemmu l-proteini. U dan jgħidu li rridu inħedġu li kunem sinerġiji bejn it-trobija tal-annimali u it-kabbit tal-ċereali mod partikolari fil-qasam tal-proteina li fisser analizi ħasseħ mill-Kommissjoni ma ħan nfakkarkom titor dawn iċ-ċifri għax jekk irridu niproduċu s-soja dan ħaj fisser 14 sa 15 miljun ettaru li dun sibu irridu nisostitwixxu mbagħad oħrajn affarijiet oħrajn sabiex inkabru daw. Grazzi. Grazzi ta' dan dibattitu interessanti kellimni Grazzi. Ix, kommenta fuq dak li għal kollega tijaj kem għabek kif ukoll il-Kommissjoni. Problema ta' li nevitaw li nullizzaw iskar tal-annimali għal non-ruminants hija problema mhux biss ekonomika imma nutrizzjonali għal dawk l-annimali għaliex jekk dawn huma omnivori mela għandhom bżonn taħrita ta' kollox. U li nużaw biss proteina veġġetali tista' twassal għal problemi. Jiena naħseb ma rġajċ rajt il-dispozizjoni tal-2001 imma naħseb illi jekk aħna mus-senatu ċereali ġejjin u derivativi tal-annimali pal per eżempju eh, eh, skarta tal-ħut u jitmaw mill-ħut. Ehm, mela, ma nistgħu nagħtu forsi xi ħaġa rigward l-użu tal-skart tal-annimali, riġina mill-annimali. Hemm pożizzjoni differenti, għax fuq dan it-tekst aħna nixtiequ nistiednu li kun hemm l-użu ta' dan l-iskart li jirġinaw mill-annimali għall-użu tal-biogas. Imma meta nitkellmu f'dan il-komitat fuq il-biogas aħna ħaqna medalja ġenna dejjem ngħidu illi dan dan fl ħar mill-aħħar għatamir sens għax difisserit it-tunużaw ħafna sewtu biex niproduċu. Għax minna ħad nejdu li jirridu illi rridu nużaw dan l skart biex nużaw niproduċu l-biogas. Ma fl-ħar mill-ħar, jek dawn ħaj jintużaw biex jitħaltu ma residwi ta' oriġini tal-annimali, u nħaltu ma demel. Mela, għanna veru nkunu produċejna l-biogas, imma għanna missjonijiet enormi ta' CO2 u għanna xorta wahda din l-ammont ta' demel illi wahda, xorta wahda irrit irridu ferxuħ fuq ir-raba. U għalek, forsi kommissjoni ta' kutsatina naqra l-opinjoni tagħhom. Ser napoġġaw jew le din tip ta' vita, sa fej ħan napoġġaw fuq l iskard biss, fuq eh, bżejjed tal-biċċiet tal-annimali ġifieri għax ħafna drabi għawnek dawn ir-raba ta' u għali imimlijin l ċereali għadin jitqaċtu sabiex jikabru ħagġ għaffajt uħrajn u jiproduċu il-biogas. Ġifiri, ti ħagġa tajba jew len, nużawem u nużawiex. Nistaw, nistaw, niproduċu fl-ħamil ħajja nesib ta' biogas. Eh, Grazie. Dinja problema kbira, problema importanti illi aħna ma nistawx għaddejjin hekk u nżidu l-importazzjonijiet tas soja u soja cake u kolz. U aħna irridu Marri aħna ma rridux nipperikolaw l-indipendenza ta' ħamim u l-għura dak li għal-su ta' barġi. Jina mħasba ftit dwar ir-relevanza ta' ninsemmu l-marda tal-etin id-dwifer għonek. Ma nix nistigmalizzaw il-proteina tal-annimal, specialment fera sħiħa li edha. Et jagħmel sforz sħiħ li prova joħroġ prodott eccellenti, ovvjament. Irridu naċċertaw illi is-sikurtà tal-ikel hawnhekk dan is-settur huwa importanti illi kunem proteini li joħorġu mill minn ġej mill-pjanti illi u koll jitħattu ba' proteini li ġej mill-animali. Mod partikolari, meta niġu għas-soja, aħna rridu konna mekanizmu ta' sorveljanza biex nkunu soni verifikaw l-oriġni ta' dan il-proteina li se tiddaħħal fl-Unjoni Ewropea. U aħna rridu nsaħħu l-ispezzjonijiet fuq il-post. Aħna naħseb illi paragrafu 4 fejn inti għandek sikurtà tal-ikel li ħajjiġi appoġġat b'dawn il-kontrolli darba kultant. Ma nsibx li darba kultant hija idea tajba għanna nużaw il-kelma kontrolli sistematiċi minn flok. Sur tabaċi. Onski kon. Grazie, signora President. Nishtiq najt. Meta nqisu l-punti kollha li tqajmu, naħseb li irridu nagħtu aktar attenzjoni li għattibdiliet fil- mod ta' fid dita u l-mod ta' ta' ikel l-azla ta' ikel ta' ċittadini tagħna. Rridu naraw li jkun hemm sigurtà l ikel. Madana kollu rridu ngħidu li serna vulnerabbli. U fuq dan naqbel mal-kollegi. F'dak li għandu x'jaqsam imbagħad dogma Rolt Berend nixtieq nistaqsija biex tappoġġa l-emenda tiegħi fir-rapport. Għaliex jiena nirrappreżenta l-Kumitat tal-Bidja iżda anki jiena xadew rapporter fil-Kumitat Agri u jiena nipprezenta l-opinjoni hawn f'ħedan dan il-komitat. Jiena ressaqt emenda fejn qed niproponi li nitlob li l-Kummissjoni tagħmel studju fuq il-problema tal-iskart tal-annimali għal dawk li huma non-ruminants. U naqbel bisħiħ anke ma' Katrin Suje li ma rridux neskludu il-possibilità li nużaw tqiq tal-ħut. Tal jew inkella skart tal-annimali għannu ruminants Għal l-annimali pal baqar dan huwa esklus iżda dawk li mhumiex ruminants rridu neħilsu minn dawn it-tabus, minn dan il-beżat li għanna. L-Onorevoli Rossi, jena kontraporter fuq il-biogas u naqbel ma' Dagmar. Huwa minnu neħtieġu kemm jista' jkun nużaw il-proteini tal-annimali, iżda anki il-biogas. Ikun lussu li ma nużawx tantu tant skart tal-annimali għal proteini tal-annimali. Hawn għanna qbil. Nħaqna qbil u ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni saħquh dan qatt ma se nkunu nistgħu nillaħqu mal-domanda tagħna indipendentement mingħajr il-proteini. Huwa ċar li għandna limiti li huma ċari wkoll. Miljuni ta' ettari għal proteini veġetali rridu niftħu l-bibin beraħ għal proteini tal-annimali għal dawk l-annimali li huma non-ruminants. Nirringrazzjakom u nittama li ikonna dibattitu tajjeb anke fiħdan il-Kumitat tal-Bidja. Emmek, hemm aktar oppożizzjoni fir-rigward il-proteini tal-annimali meta mqabbel mal-kumitat envi. U għalhekk jiena kont kawt meta kont qed infassal din l-opinjoni għaliex jiena ħsibt li jekk ikun hemm resistenza fuq dan il-punt aħjar nimxu b'dan il-mod. Xorta waħda sodisfat li qed nara li hawn hawn pożizzjoni aktar realistika. U hija pożizzjoni li tirrifletti r-realtà. Grazzi l-rapporter għal kwalità tar rapport tiegħu, nirringrazzja lil kulħadd tal-kwalità tad-dibattitu huwa dibattitu għanqajl ħafna. Iskadenza l-emendi hija nhar is-7 ta' Deċembru, votaw 27 ta' Jannar, hawnhekk imbagħad flagri fis-26 u 27 ta' Jannar u mbagħad f'Marzu fil-plenarja tal-2011. Naddu għal-punt li jmiss fuq l-aġenda. Il-programmi l il-rapport tal-2010 dwar l-implementazzjoni tal-programmi tal-politika ta' koezjoni. Naddil kelma lil Jose Manuel Fernandez, il-rapporter. Grazzi, Signora President, u naddi għal Portugis. Il-trattat tal-Lisbona jistabilixxi fost il-valuri u l anin tiegħu il-promozzjoni tal-koezjoni ekonomika, soċjali u kulturali tal-Unjoni Ewropea skont l-artiklu 3 fil-fatt. Illum qegħdin nfakru sena minn du daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona. Iżda issa nixtieq nitkellem dwar il-politiki ta' koeżjoni li tassow jorbtu ma dak l-argument tal-kozjoni ekonomika u territorjali sabiex bekk nkunu nistaw nqarbu il-271 reġun tal-Unjoni Ewropea. Fir-rigward l-ambjent, skont id-dejta li għanna, nixtieq nisħaq u nivverifika fl-imkien Li li kien kienem dawmin fit-twetti u għalek irridu ntejbuh dan il-punt għalix dan ma jmurx li l-in mill-21% ta' total skont il-programmi. Dak li ndu jaqsam it-wettiq tal-programmi ambientali huwa importanti li dawk li huma marbuta mal-istrateġija 2020 tal-Unjoni Ewropea u speċjalment mal-mira ta' din l-istrateġija rigward il-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gas l-effiċenza tal-enerġija kif ukoll l-enerġiji li jiġġeddu. U għalhekk qed nitkellmu dwar il-GHGs, l-effiċenza tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli huma aspetti li jinsabu fis-strateġija tal-2020, 20% sas-sena 2020. L-emissjonijiet tal-gass ta' effett serra meta tkellmu dwarhom ma rridux ninsaw li aħna binna fuq fuq 30% rridu nkunu koerenti dan approvajni f'riżoluzzjoni ftit żmien ilu u għalhekk għal dan l-għanijiet huwa importanti li nibdow minn issa stess u għet billi nkomplu nsaħħu din dan it-twettieq. Imbagħad għandna nieħor il-promozzjoni tal- postijiet ta' xogħol ekoloġiċi. Dawn nista' nagħmluh billi nibdew b'dan il-għan. L-impjigi huma xi ħaġa importanti, fondamentali l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020. Barra minn hekk, il-kwistjonijiet eżistenti f'dak li għandu x'jaqsam il-prevenzjoni tal-diżastri naturali ambjentali kif ukoll l-investimenti li huma maħsuba sabiex jaraw li ħarsu jew jevitaw il-żoni li huma kontaminati jeħtieġ li naġlu issa u nimxu lejhom malajr kemm jista' jkun. Nafu li dan mhux il-każ u dan ovvjament għandu x'jaqsam mal-regolamentazzjoni u mal-liġijiet eżistenti. Ovvjament irridu nħallu lokal flessibilta iżda nistgħu nużaw il-kofinanzjament jekk ikunu mitluba mill-Istati membri. Huwa possibbli li naqsu l burokrazija u possibbli nipromovu wkoll il-flessibilitajiet billi nirrispettaw ir-regoli li hemm bħalissa, liġijiet li hemm bħalissa. U nixtieq huwa possibbli nipromovu l-flessibilità biex intejbu twettiq skont dak li għedna. Karatteristika importanti oħna orizzontali hija it-trasparenza. Sef dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent, Din hija karatteristika aktar u aktar importanti. Importanti li nkunu nafu fejn ikun hemm finanzjament tal-fond li ma proġetti jiġu approvati u x'inhuwa etwetti ta' dan il-proġetti. U importanti fih dan ambientali, fih dan l-aspett ambientali li jkun hemm rispett ta' dawn il-punti nkunu nafu x'proġetti ġew approvati u sa ċertu punt nkunu nistaw impoġġu l-għanijiet f'perspettiva, speċjalment l-mira ta' 2020-2020 l-istrateġija tal-2020. U importanti li nkun nafux proġetti hemm fil-kuntest ambjentali li mbagħad jikontribuxu biex nerħu dawn l-għanijiet. Importanti li nkunu nafu li ma proġetti jistaw xeklu l-miri tagħna u dawk l-oħrajn li jgħinuna nwettqu l-miri li nkunu stabilejna minn qabel. Naħseb li fil-fatt naqblu l-koll x'inhuma l-anijiet tagħna li nilħqu 20-20-20 jew kalla 30-20-20 li aħna nħarsu lil in mit-kattir tal-impjiegi bħana minn hekk. Fl-aħħar ikun importanti wkoll li naraw li wetqu il-proġetti li ġew approvati jew qegħdin f'fażi ta' approvazzjoni u naraw li din dan it-tarif ikun disponibbli online jekk jista' jkun. U fi żminijiet li għamlu sens biex bekk kulħadd ikun jaf x'qed isir, x'proġetti qed jiġu approvati jew waslu biex jiġu approvati u x'fejn wasanna f'kull proġett f'rigward it-twettieq Dan għandu jipromovi trasparenza iżda wkoll il-monitoraġġ għal daqstant. Hija trasparenza li twassal għall involviment ta' kulħadd. Nixtieq nirringrazzja ir-rapporter għaxon, il-kollega Mikolasik, mill kumitat Reġi, diġa tkellimna fuq din il-kwistjoni u id fil-fatt li naraw li nsibu l-aqwa kompromessi sabiex nkun nistgħu nfasslu rapport li jkun tant importanti li se jkun importanti għall-Unjoni Ewropea u ħajkollu impatt fuq il-qafas finanzjarju multianwali. Grazzi l rapporter l-Onorevoli Xilda. I'd like to thank the rapporteur for his draft. Nirringrazzja rapporter għal bosta opinjoni. Il-politika ta' koezjoni hija xi ħaġa li hija l-iktar politika li kienet suċċess fl-Unjoni Ewropea u hija waħda mir raġunijiet li tkabbir tal-2004 kien ta' suċċess u nista' nixet mill kostitwenza tiegħi l-Irlandiża li kien hemm xogħol siwi ħafna grazzi għal fondi għal politika ta' koeżjoni. Naqblu nafu li hemm affarijiet ineffiċenti, insostenibbli u inġusti fir rigward l-implementazzjoni għal programmi mal-2007 l-2013 Uħt mill-kwistjonijiet ewlenin il-grupp tal-SND ħajħares u għal ikun hemm iktar implementazzjoni effettiva u nir-ingrossi l-rapporter għajem din il-kwistjoni li nifukaw fuq l-importanza tal-istati membri biex nkomplu nistaw nżidu s-saħħa tal-kofinanzjament fi żminijiet tan diffiċli fejn hemm xkil fuq il-budgets nazzjonali nappoġġaw il rapporter biex ikun hemm attenzjoni pubblika u dan ikun mejjun tarif online fil-ħin u fil-pront u naraw il-diżigwaljanzi fis-saħħa li jeżistu fih dan l-Unjoni Ewropea li ma jgħinux li ninżdidu il kabbir sostenibli, għaqli u intelligenti u dan biex jgħinuna nastu għall-istrateġija tal-2020 ir rapporti isemmi wkoll il politiki ta' koeżjoni huma eżempju ċaru tanġibli ta' dak li eh, biet l-Unjoni Ewropea minn l-aspett li nixtiequ rridu nkomplu naħdmu għas suċċess li lin ukoll mill-2014. U għalhekk nixtieq nirringrazzja l rapporter għal bosta opinjoni nħares il qoddim biex naħdem għal kollegi tiegħi fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi. Richard Grazzi. Signora President, Sur Zeber. Grazzi, nirringrazzja l-kollega l-tfassil ta' dan il-rapport. Qed nifukaw fuq politika ta' koezjoni u politika reġjonali, iżda rridu nqodu attenti għaliex nkunu qed imorru kontra l-anijiet li jkollna tal-istrateġija tal-2020 xi kultant. Fir-rigward l-2020. Importanti issa li nħarsu lil in għal-ġejjieni u l-proġetti u l-programmi kollha jridu jitkejlu skont l-anijiet li għandna. Ninsabu fi stadju ta' qabel tħejja l-periodu finanzjarju li jmiss u jiddependi issa kemm ħajkun hemm flejers disponibbli, kemm l-implementazzjoni se tkun tajba u kemm ħanużaw il-fondi mod tajjeb. Umbat hemm ukoll talba għal semplifikazzjoni ta' riżorsi qed qassim ukoll tagħhom għaliex nafu li hemm il-kontrolli. Il-ħodor jidher li għandhom xi diskussjonijiet importanti wisq biex joqogħdu kwieti. Il-President titlob li kuna miskiet fl-awla. Il-politika reġjonali kompla l-kellim miex dominju tal-ħodor jider. Tepwis, nerġan lura għal suġġett li konta insemmi. naħseb l-importanti ħafna li konna dan approċ reġjonali għaliex reġuni u ma laqt għedin flakwa pozizjoni biex jaraw kif ħaj promovu l-izvilup tagħhom stess. U naħseb li politika Ewropea reġjonali eh, politika reġjonali Ewropea tagħti dak l xprun dik l-imbottatura sabiex il-finanzjamenti ikunu tajbin Il-proġetti rridu jkunu vijabli fuq medda twila ta' żmien. U naħseb li rridu nżommu ma' dan il-prinċipju. Għanna ħafna prekondizzjonijiet, ħafna drabi u prinċipji differenti u dawn kunu ta' pis ħafna drabi fuq ir-raġuni. Nafu l-istati membri li għaddew minn nirin tal-foresti, per eżempju, qed jippruvaw laħqu u jibbilanċaw l-affarijiet skont bil-flejes Ewropej u naħseb li rridu approċċ ċar ibbażat e fuq il-kompetenzi. Naħseb li hija kompetu tal-istati membri li jitrattaw dawn il-problemi. L-Ewropa ma naħsibx li għandha tintuża żejjed għaliex il-regoli nazzjonali ħafna drabi jistgħu jitrattaw l-affarijiet aħjar. Per eżempju, proibizzjoni fuq il-bini postijiet fej kien hemm nirien fil-foresti naħseb hija miżura tajba u naħseb li restawres u flejjes Ewropej f'dan ir-rigward. Iżda għandna niftakru x'inhija l-politika ta' koeżjoni reġjonali Ewropea għal xi ġiet infasla anke fl-istrutturar mill-ġdid tal-finanzjamenti u għalhekk għal dan il-kumitat din hija għan importanti ħafna. Iżda l-istati membri il-beneficjarju l-enin rridu jerfaw il-parti tagħhom ta' responsabilta fuq spallejhom. Grazzi. Oġi. Δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ. Ε, ένα λόγο είναι tal-li tajt l-opportunità li nitkellem, Signora President, jien u koll indirettament qed kommenta fuq il-ħodor. Il-ħodor interessati fil-politika reġjonali, fil-koezjoni. U nixtieq li jiena il-President tal-Kumitat Reġi tal-Iżvilupp Reġjonali. Barra minn hekk dan huwa kumitat li jiltaqa' mod regolari jien ma nistax inkun f'żewġ postijiet fl-istess ħin. Jiena tlaqt minn mill-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali li qed jittratta din il-kwistjoni tal-kożjoni reġjonali biex niġi hawnhekk biex inkun nista' nsegwi din id-diskussjoni fil-Kumitat tagħkom. Allura, ovvjament, jiena favur li nħarsu il-politika ta' kozjoni reġjonali iżda illum qed naffaċċaw kriżi finanzjarja u reċessjoni u għal daqstant irrid ikollna struttural minn ġdid radikali għaliex ir-reċessjoni hija fil-qalba tal-affarijiet fl-Ewropa, speċjalment fin-nofsinhar tal-Ewropa. Iżda rridu naraw li nagħmlu affarijiet fl-affarijiet ambjentali, affarijiet soċjali, affarijiet finanzjari, din hija kriżi li laqtet l-aspetti kollha. U għalhekk irridu nbidlu l-politiki li issa m'għandhomx japplikaw u da ma nistgħux niksbuh billi konna ftejmiet soċjalu liberali. Irridu niksbu aktar effiċjenza u aktar sinerġija, speċjalment fl-użu tal-fond tal kważjoni u anke l-fondi strutturali l-oħra. Ħajkun importanti immens li namlu reviżjoni tal-politiki kollha. U ovvjament dan it-test li qed neżaminaw bħalissa joffri possibilitajiet u joffri punti taħsib u naħseb li għanna nżidu miegħu nlaħmuh laħmuha din l-opinjoni u għalhekk aħna ressaqna l-emendi tagħna. U naħseb li rridu nagħtu perspettiva ġdida fuq il-politika ta' koeżjoni. U nidefendu lil dawk in-nies li jitkellmu f'isem ċertu interessi, per eżempju, jew stati. Iżda rridu attenti għal kwistjonijiet li, li jipruvaw jamlu nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid ta' dawn il-politiki. Irridu nsaħħu l-politika u niżguraw li tkun b'saħħitha kemm fuq il-livell lokali, reġjonali u nazzjonali. Irridu nappoġġaw l-anijiet li konna tnaqqis ta' 30% u b'dan il-mod imbagħad nkunu nistgħu nwieġbu għall isfidi tat-tibdil fil-klima. Irridu kemm jista' jkun inkluda l-dispożizzjonijiet meħtieġa biex nkun nistgħu nħarsu l-biodiversità. Bħalma nafu din is-sena kienet dedikata għall biodiversità. U għalhekk għandna nizviluppaw metodi ta' kejl u miżuri li jmorru lil-in mill-kriteri tal-GDP. Irridu nkomplu konna approċċ aktar dettaljat ħalli nimxu l-qoddim. Nafu li per eżempju incident bil-karozza li wassal għal mot jista' jżid il-GDP. Nafu li din hija possibbli għaliex hemm servizzi involuti u anki dawk li ħodossi il-funeral li għalaw il-flus u affarijiet bħal dawn. Iżda dak li tassew għandna bżonn hawn huma indikaturi ġodda sabiex bekk nkunu nistgħu nsalvaw il-bniedem u l-pjaneta. U naħseb li huwa possibbli nirresqu miżuri ġodda. Is-Sur Miroslav Mikolasik. Grazzi, signora. Grazzi tal-li tajt nil kelma il li bħal-kollega tijaj jiena jiet tal-komitat u dak ta' il-komitat liħor u s-sanit kajn bil-Slovak. Nishtiq nassigurakom, eżis kollegi, intom li diġa tkellimtu, u anka speċjalment il-rapporter, il-ħabib kollega tijaj, l-onorevoli Fernandez, li b'mod kwalifikat ħafna semma is-sitwazzjoni ta' dan il-kumitat u nishtu ringrazzja wkoll il-kollega tiegħi li għaxxedu shadow rapporter għal dan il-rapport. Rapport, rapport li fejn li fiħina il-rapporter principali. U jina unnek jgħat nitkellem kemm bħala membru ta' dan il-komitat li jgħat nżom nieħu post u kif ukoll tal-komitat tar-reġi u nassigurakom li ħan daħħal fit-testa rapport tiegħi dawn il-messagġi li issemew illum u kif ġew artikolati u niprofa eh, nagħmel mill-aħjar tijaj biex nirrapprezenta il-vuċi ta' dan il-kumitat fir-rapport tiegħi. Din l-idea ġenerali dwar l-użu tal-fond ta' koeżjoni ġabed daqshekk attenzjoni u jien kuntent b'dan id-dibattitu nixtiequ li mmorru iktar fil-font u naraw l idea u kif fejn morru fi żmien medda ta' żmien twil fuq din il-politika. Nixtieq nirringrazzjakom li l-ħidma ta' dan ir-rapport eh, miexi sew b'mod maġġel diġa kelli laqa ma' shadow rapporters tiegħi, sfortunatament kollega tiegħi ma setax jattendi, ma nittama li jkun jista' jaddi li l-opinjoni tiegħu kemm jista' jkun malajr biex kif diġà inkun nista' ndaħħalhom f'dan ir-rapport f'dan l-evalwazzjoni tiegħi tal-abbozz ta' rapport qabel ma nikdbu il- il-rapport finali li għandu jintema l-11 ta' jannar, allura miex immaġlin. Smajna ħafna opinjonijiet illum li huma kontribuzzjoni ta' valur kbir biex, narrikixxu iżjed it-test ta' dar rapport u nittamaw illi dawn il-talbiet imsemmija mill-onorevoli Fernandez fil-bidu huma wkoll prijoritajiet tiegħi U jina kontent ħafna verament li dan il-prioritajiet se jkunu iżjed b'saħħithom fit-test li se joħroġ u li nkun nista' nikkomunikom b'mod ċar ħafna. Allura, eżjes kollegi, sinjuri, sinjura President, grazzi ħafna tal-li smajtuni u nħu pjaċir li ikollik tal-kooperazzjoni minn għandkom kif ukoll għall-amendi l-oħra kif jiġu diskussi u kif ġew diskussi f'dan il-komitat u li aħna nħan nikkonsidrawhom speċjalment fil-Kumitat tar-Reġi. Grazzi ħafna. Allura nista nati il-kelma l-Kommissjoni, pero fil-qosor ħafna, etati President. Grazzi President minnaħat tal-Komissjoni jien kol nixtieq nuri gratitudni tiegħi għal xogħol li sar mir-rapporter u anka diskussjoni li, li smajna dal-għodu. U dan ir-rapport għandu l-intenzjoni li kollu diskussjoni tajba ħafna u korrenti fuq il-kwistjoni tal-politika ta' koezjoni. Allura aħna grati ħafna eh, għall-opinjoniet li semmew ta' dan fil il-komitat. il-komitat. il kumitat meta aħna nanalizzaw ir-riżultati tan-negozjati, aħna kalkulajna iktar minn 30% fil-mija tal-allokazzjoni tal-politika tal-koezjoni tal-fondijiet li ġew immirati lejn prioritajiet ambientali b'mod dirett jew b'mod indirett. Dir dawk diretti huma ovvjament dak li joħorġu f'dak għandu x'jaqsam ma' ilma xorb, eh, skart, kwalità tal-arja, eċetera. U miżuri indiretti għandhom x'aqsmu ma' efficienza tal-enerġija, dik riċiklabbli, eh, trasport priorità ta' trasport iktar nadif u favur l-ambjent. Naħseb li ħafna membri daw femuhom daw il-programmi huma importanti u l-politika ta' koezjoni għu waħda mill-iktar punti importanti f'dak għandu xaqsam mal prinċipju ta' sussidjarjetà u allura rapport strateġiku ġib infassal biex jinkoraġiċi l-istati membri biex jirrapportaw fuq ir-rwol importanti ħafna li għandhom għad-delivery tal-programmi ta' politika fuq fuq livell nazzjonali u kif ukoll fuq livell eh, politiku. Allura importanti li eh, fil-website tagħna jkollna eh, l-informazzjoni motija fil-lingwi kollha tal-istati membri. Allura dan ir-rapport għandu ir-rwol importanti f'dak għandu x'jasam trasparenza kif tistgħu taraw mill-programm strateġiku tagħna il-Kummissjoni taqsam magħkom il-prioritajiet u l-progress huwa ftit inqas maġġel u r-rapporter dan semmih fir-rapport tiegħu Il-Komissjoni jeda taħdem fl-imkien mal-autoritajiet ta' ġestjoni għal varjetà sħiħa ta' attivitajiet għal bini ta' kapaċità f'dak li għandu esempio pereżempju mal-Jaspers il qed jaħdem ħafna eh, ma' proġetti ta' ambjentali u l-Komissjoni wkoll b'mod dirett qiegħda taħdem ma' servizzi anka attivitajiet ta' retikolat kif ukoll seminars u konferenzi u x-xogħol ta' firdan is-servizzi eh, tal-Kummissjoni intensifikaw f'dak għandu samma assistenza teknika wkoll dwar l-effiċenza tal-enerġija aħna nieħdu nota attenta dwar dak li qal rapporter fuq l-ħtieġa biex malajr nitolbu l-istati membri informazzjoni dwar ir-riprogrammazzjoni u tibdil fil-kofinanzjament u aħna ħanħarsu breqqa lejn din l-informazzjoni u naraw li tkun aċċessibbli u li nibnu tabelli u mappep biex tkun grafika għax din hija f'waqta ħafna meta forsi niġu lura qoddim dal-komitat fixxu li ġejjin u jkollna xi progress nirrapportaw biex din l-informazzjoni tkun iktar aċċessibbli li ċittadin Grazzi ħafna. Grazzi. Infakkarkom illi l-iskadenza tal-elementi għad 10 ta' Diċembru f'nofsinhar u votazzjoni tkun se tkun l-24-25 ta' jannar. U issa għal darbohra li rapporter Sur Fernandez jiddispjaċini qed tajt il-President kont maġla ħafna. Grazzi, Signor President. Grazzi ħafna lil kulħadd tal-kontribuzzjoni tagħkom f'dan id-dibattitu u nirringrazzja x-Shadow Rapporter għal flessibilta minn tiegħu u nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni. Il-kummenti kollha li smajt fil-fatt jaqblu mar-rapport tiegħi. Jiena żgur li aħna nistgħu nħarsu lejn dawn u nixtieq niċċara ħaġa waħda. Aħna din nitkellmu fuq il-qafas finanzjarju kurrent li għaddej bħalissa multi annwali, mux l-oħrajn il-ġodda, meta niġu biex mm, e, e, nassiguraw il-kumitati l-oħra fil-pjani tagħhom għal qafas futur u se jkun hemm l-opinjoni tal-kumitat tagħna hemmhekk. Allura dak li għandi xi ngħid huwa li aħna ma nista nibdlu regolamenti ta' kif jisiru l-affarijiet hawnhekk, ir-regoli tal-GDP huwa bażi eh, ta' fondi jew xi kriterji oħra għal-fondi. Aħna ħan naħdmu mal mal-kriterji li għandna bħalissa u nitkellmu fuq il-qafas finanzjarju multianwali li għandna bħalissa. Nenfasizza li t-testu għacħar fuq l-ħtieġa biex naslu għall istrateġija Ewropea 2020. Iġifiri l-ambizzjoni tal-anijiet u l-attivitajiet fi klim ieħor li niffukaw fuq żvilupp sostenibbli u il-missjoni importanti l-oħra hija li nħaffu l-affarijiet, li nħaffu l-użu ta' fondi fl-idejn u billi nużaw l-istess eh, eh, regoli li huma li jimxu mal dak li għadet il-Komissjoni. Issa jina marriċ istat membru li jitlef għas ċentezmu, għas euro fl-implementazzjoni ta' dawl il-pjanijiet, għax dawn jaħdmu għal ġit komuni ta' kulħadd, allura għal darbohra nirringrazzjakom il-kol, eżis kollegi, u nirringrazzjakom għal di diskussjoni daqshekk taħtieġa li kellna llum. Grazzi ħafna lilek rapporter. Mela, dissa ta' Diċembru, eh, kifat, sa' nofsinar, il-votazzjoni fl envi un-bat 24-25 ta' jannar, eh, fi frar għar u ir-reġi, U sanna il-mistoqsija rali eh, dwar il-dizastru tat-tajn l-aħmar fl-Ungerija għax aħna dedikajna kwarta fuq dan, allur issa il-kelma l-Sur Blanco, direttur ta' dgmv Um, thank you, Madam Chair. Um... Grazzi, President. Nishtiq nibda billi nfakkar billi nirrepeti il-kondoljanzi tal-Kommissjoni dwar dan minħabba dan l fejn intilfu l-ħajjiet u nsemmi l-importanzi tal-isforzi Ungeriżi biex nimmitigaw dak li ġara il riżultati tal-inċident. Permezz ta' ċentru ta' monitoraġġ Ungeriż, il-Kummissjoni għam iffaċilitat it-trasferiment ta' solidarjetà Ewropea u il-mekanizmu ta' protezzjoni u rrit hawnhekk eh, nenfasizza li tim ta' ħames esperti eh, oljin biex imorru fuq il-post. F'dan it-tip ta' stallazzjoni dan imur minn prevenzjoni ta' u kontroll integrat ta' tniġġis l-IPPC il-direttorat tal-iskart u il-Liability Directive bħala segwitu tal-inċident il-Kommissjoni batet itra fit-22 ottubru ġala darba l-fazi tal-inċident kien xiftit jawis eh, eh, l-est, aħna ktibna l-Ungerizi biex nieħdu informazzjoni dwar x'qed jiġri f'dak għandu samma leġislazzjoni u kif, kif saru l-implementazzjoni f'dan il-każ. It-tweġiba din il-ittra taħt forma ta' ta' informazzjoni dettaljata u estensiva ħafna irċefejnija imma biss fl-24 ta' novembru. Kifet denja ħafna informazzjoni ta' natura dettaljata ħafna u l-Komissjoni għadha ta' tistudja u tevalwa din l-informazzjoni. Allura bħala introduzzjoni jien sinjura nixtieq nieqaf hawnhekk u nieħu pjaċir li nwieġeb xi mistoqsijiet tal-onorevoli membri nixtieq nispiċċa billi nsemmi fuq il-ħtieġa għal applikazzjoni korretta u ta' malajr għal din il-leġizlazzjoni li semmejt biex aħna jkollna livell ta' protezzjoni għolja ħafna kontra daw l-inċidenti u nassiguraw li inċidenti bħal dawn ma jirrepetu xruħom grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U issa naddi l-kelma lill ewwel kellim. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel punt mal-periklu ta' dan il-tajn l-aħmar u skont il-konvenzjoni ta' Basel li tajt illi kunem 11.1 fil-mija f'dawk għandu ma' sustanzi li kunu konsidrati bħala perikolużi, allura l-Unja Ewropea għandha ġib il-leġislazzjoni tagħha mal-Konvenzjoni ta' Basel. U t-tieni ġim semmi illi biħsara ambientali li saret ir-responsabilità rridu nkun nafu ta' għant fej qiegħda kemm jista' jkun malajr. Għax l-operatur il-ħsara li sajt mill-operatur palissa edha stmata għal 43 eh, miljon euro. Allura 3.7 miljoni u t-tielet ikun tajja pal kommissjoni li kju kella tħares lejn is-sitwazzjoni ta' dawn la dajjar ta' tajn aħmar kemm kem fl-Unja Ewropea kollha ma' speċjalment fil-Balkani. Kif nafu fil-Balkani tal-Punent f'post għandek il boxite Company il jata riskju ta' tedida għal komplement tal-Europa. U allura l-użu mill-ġdid ta' dan ta' dan it-tajn aħmar hija proċedura komplessa ħafna. Jiena milt jiena preżentajt erba' ġimgħat ilu mistoqsija bil-miktub u għad ma ċivejx risposta. Grazzi ħafna, Sinjura, President, ringrazzja l-Kommissjoni għat weġiba minn tagħhom. Jiena hija post is-Sinjura Satu Hassi u għandi sensila ta' mistoqsijiet illi ġew prezentati ma għadna marċivejniex xi tweġibiet speċifiċi għall-ebda waħda mill-mistoqsijiet. Aħna għandna erba' ksurijiet separati ma kienem itra li ndbatet fit-22 ottubru aħna irċivejna tweġiba fl-24 ta' novembru mill-autoritajt ungerizi imma ġara darba kienna dik it-tweġiba u diġi studjata x'ini x'sa jiġri mill-evalwazzjoni tal-Kummissjoni? Aħna nixtiequ nirċievu risposta ta' xi tweġiba kemm jista' jkun kemm jista' jkun malajr għax hemm bżonn li jkun hemm iktar passi dwar waħda mill-mistoqsijiet speċifiċi hija jekk il-Komissjoni hix lesta li toħloq task force li tintbat hemmhekk u jekk le għaliex le. U mbagħad mistoqsija oħra li għadna ma ċifrinx tweġiba għalija hija dwar is-sitwazzjoni fil-pajjiżi ġirien Issa ħna nafu li hemm impjanti simili fil-pajjiżi viċin tagħhom. Jinsmajt li hemm erba' imma fil-fatt hemm teżisti lista ta' siti bħal dawn di tista' tiġi pubblikata biex hekk ikollna inventarju ta' siti potenzjali fejn forsi incidenti bħal daw jistgħu jerġgħu jirrepetu ruhom. Hemm mistoqsija oħra li saret li dwar il-qafas legali tal-ispezzjazzjonijiet e, e, tal-Unjoni Ewropea f'dawn is-siti. Kien hemm e, diskussjoni fl-2008 adottajna riżoluzzjoni f'dik is-sena fl-artiklu 4 ta' dik ir-riżoluzzjoni ta' Ottubru tal-2008 bħala Parlament plenarja aħna saqsejna biex namlu direttiva li toħloq definizzjonijiet għal metodi ta' daw l-ispezzjonijiet ambientali u dawn għandhom jitmexxew mill-leġislazzjoni ta' l-2009 għaddit sena. Ix-xamlet il-Kommissjoni b'din it-talba? Saret, dirett, saret direttiva? Hemm xi proposti se tkun orizzontali, se tkun speċifika x'se jiġri? daw l-affarijiet għanna bżon inkunu nafu, bat mistoqsija speċifika u għet nistennew, inna nistennew sena e, għal tweġiba, bat il-kwistjoni ta' responsabilta, respons, e, responsabilta finanzjarja u ambientali, lebda tweġiba għal din mistoqsija. Nistow nipretendu li kolna tweġiba mill-Komissjoni dwar garanziji finanzjarji dwar direttiva ta' responsabilta ambientali Umbat dwar il-mining waste, l-iskart mill-minieri u s-sustanzi li joħorġuna jina referejt għal dibattitu ta' qabel fej fej din il-lista issir skont is-27 kriterju dwar it-tip ta' sostanzi Imma jekk inħasru dik il-leġizlazzjoni, aħna jien nasal l konklużjoni li s-sustanzi jistgħu jiġu konsiderati tossiċi jekk ikollhom wieħed fil-mija ta' skart korroziv. Umbat dwar tajn aħmar bejn 40 u 45 fil-mija ta' sodium hydroxide u allura da jistat tista' tkun raġuni biex nikkonsidraw is-sustanza perikoluża. Nixtiequ li jkollna it-tweġibiet mill-Kummissjoni jista' dan possibbli jkollna tweġibiet inkella dan l-eżerċizzju m'għandux ħtieġa. Mela. Tista' twieġeb eh, is-soqsijiet li tpoġġew lilek. Jekk ma tistax qed tina tweġiba l-ewwel mela tina data sa meta inti qed tbassar li tkun tista' twieġeb għal mistoqsijiet. Grazie Signor Ġer. Fil-kontest ta' dawk il-katastrofi kollha illi saru minħabba attività negliġenta tal-minħabba attività tal-bniedem. Nixtieq nitkellem dwar il-mekkanizmu u kif nistgħu napplikawha. Aħna għandna mekkaniżmu ta' solidarjetà li nistgħu nużaw f'każ ta' ċertu diżastri. F'dan il-każ l-ambitu ta' diżastru huwa wiesa. U iħsara saret mhux biss fuq il-bnedmini manki għall-ambjent. Naf li ħafna drabi il-prinċipju ta' min iħammeġ in il-ġess jiġi applikat. U safejna fjem, forse kollegi tijem l-Ungerija eh, jitxħduħ dan, imma safejna fjem il-kumpanija f'kustjoni eh, fallit. U ma tistax talas kompens. Dan ifisser illi l-pis jaqa u l gvern Unna nħossu li rajnuna tista' tinata fil-forma ta' self ta' loan U id dikun il-kas mela nistaw nibatu sinjal ħażin lill-kumpanija forsi daw jaħsbu illi kun ħajkun hemm ħadd ieħor illi joħsib il-problemi minna darba jinqalaw daw. Dan importanti ħafna fil-kuntest ta' numru ta' proġetti li huma qegħdin eh, fi stat ta' diskussjoni u issa wasal ħafna dubi. Ikkellim li miss, s-sur Arsenis. Grazie, nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni jekk ħossu li forsi dak li aħna nesperjenzaw u esperjenzajna mill-inċident fl-Ungerija mill aktar ċara li direttiva tal-ħamrija fl-aħħar ċaqlaqftit ftit fiħdan il-kunżil kif nifhimha jien. Hemm ħtieġa urġenti għal regolament ċar dwar kif nistgħu nivitaw dan il-kontaminazzjoni tal-ħamrija. Jien kif qed nifhimha jien m'hemmx qafas li nistgħu eh, namlu dan u li kieku kena direttiva tal-ħamrija naħseb illi l-situazzjoni kienet tkun differenti. Kem ta' kif stajna kieku nejju l-Ungerija f'dik is-sitwazzjoni kif kif kieku konna nipprevenu li din il-kwistjoni tinqala fil-bidu. Grazzi, Signora Blanco. Jek tixtieq twieġeb għal mistoqsijiet tal-membri. Ġazzi ħafna sinjura ċerla għadnet nishtiq nindirizza l-kwestjoni tal-natura perikoluza tal tajna aħmar illi żewġ membri onorevoli għajmu u l-mistoqsija dwar jekk jew le u ġi klassifikat pala um, skart perikolus. Il-Komissjoni tara li li il-direttiva fuq il-ġestjoni ta' skart perikolusi huwa applikabbli hawnhekk. Skont l-awtorijiet Ungeriżi, l-Ungerija ma tisix bħala applikabbli din id-direttiva, allura din hija l-ewwel kwestjoni li ħajkonna nsegu u diġà fil-laqa ġewwa Ungerija għajjem dan il-punt. Dwar il-klassifika. Mistoqsija importanti preliminari hija li m'hemmx obbligo l-Istati membri li jklassifikaw tajn aħmar bħala tajn jew skart perikolus. Suppost hemm żewġ kategoriji ta' klassifika u dejn l-istati membri illi jiddeċidu għabbażi tal-kompożizzjoni tal-iskart jekk dan l-iskart jista' jiġi klassifikat bħala perikolus jew le. Jekk is-sustanzi perikolużi jinsibuhom ġodan it-tajn aħmar, lin minn limitu massimu partikolari u fiss mela dan bil-fors trid jiġi klassifikat bħala perikoluż. Il-lista tal-sostanzi perikolużi jgħid illi dawn is-sostanzi perikolużi tossiċi u korrusivi wkoll iridu jitqisu bħala parti minn din il-klassifika skont il-formazzjoni teknika li aħna rċevejna, skont l-autoritajt Ungarizi, l-analiżi preliminarja tagħna tista' tgħidilna li e- skart huwa perikolus veru dak li l-eċċess li ġej mit-tajn, għalhekk imma wieħed jista' jgħid li hemm ħafna ħafna informazzjoni dwar din din il-kwistjoni u mhijiex il-pożizzjoni aħħarija tagħna. Imma aħna qegħdin naħnu fuq fuq il-bażi li dan it-tajn suppost ġi klassifikat bħala eh, mm, perikolus u maġix. Aħna naħsbu illi permess tal-IPPC ġi maġix meqjus bħala perikolus bħala skart fil-bidu. Bħalissa aħna l analizi tagħna hija tali li l-opinjoni tal-Komissjoni ma nbidlitx. Aħna għandna mont ta' leġiżlazzjoni estensiva illi għandha tiġi applikata. U jekk ġiet applikata sew jew le issa hija kwestjoni oħra. Imma bħalissa mhux qed inqisu illi tim ieħor ta' ħidma fuq dak xogħol li diġa għadin nagħmlu issa mhux ser jam jagħti xi valur miżjud għax xogħol li qed isir u l-evalwazzjonijiet li qed isiru diġà. Fl-Ewropa għandek sitt pajjiżi Ewropej fejn għandek disa u pjanti u għandhom 2.2 miljon tonnellati ta' boxit mill-2001, pero għandon il- għandek il-pjanti tal-aluminium illi produċu dan il-bauxit importati għaw mill-mini, mil minieri U waħda minn dawn l-impjanti hija l-Ungerija. Umma t-tmin oħra, tmin impjanti oħra umma fi Franza, l germania l-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, l-Rumanija u Spanja. Dawn dokumenti ta' referenza pref li huwa disponibbli fuq il-ġestjoni tal-skart ta' ġebel u skart jħor ħireġ mill-attività ta' minjiri u e, tistgħu taraw ir-rapporti u xinat dwar kull minjera, kol kull attività li tħarx mill-produzzjoni mill-minjiri. Issa rigward il-direttiva fuq missjoni industrijali li fija rċevejna ċertu emissjonijiet u fej kien hemm analiżi li saret, aħna ċertajna l-operatur jilħaq l obligiti legali tiegħu. U l-leġiżatu e, u dil-persuna u għal huma responsabbli għalhekk huma jridu jdaħlu spezzjonijiet, l-awtoritajiet jdaħlu spezzjonijiet biex jaraw leġiżlazzjonijiet jiġu segwiti u jaraw li l-kwistjoni ma terġax tqum. Grazzi ta' kooperazzjoni ta'kom aħna ser nikkomunikaw lilkom l-evalwazzjoni aħarja ta' din l-informazzjoni u fejn lista preliminarja ta' sejbiet li jina ġiġa semmejt dan il-moment ser jiġu mniżla.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 għannaddi l-ewwel net għal Pia Buxxela li ħajtuna tina overview tal-kondizjoni li taħtom jiġu applikati din il-leġislazzjoni Mbagħad se nitkellmu dwar il mistoqsijiet varji u nibdew bil-mistoqsija dwar il-kriżi. Numru 4 u numru 12 għax is-Sinjura Bussella ser twiġibhom. U darba l-oħra tkellimna dwar il-permessi ta' missjonijiet u ukoll. Fidejk, onorevoli. Merci beaucoup, Madame la Présidente. So, thank you, first of all, for giving the... Grazzi, grazzi tal tajtu l kommissjoni l-opportunità illi jippreżentaw f'termini ġenerali l-implementazzjoni tal-liġi ambientali. Serna ġornakom fuq xi żviluppi riċenti uh, ta' ksur ta' leġislazzjoni u nindikom x'azzjoni qegħdin indaħlu sabiex nappoġġaw ir-rwol tal- uh, imħalfi nazzjonali rigward il-liġi Ewropea. Aħna pra komissjoni qed indaħlu politika ta' trasparenza fil-mod kif jiġu trattati dawn il-files sa' ta' leġislazzjoni dawn qed jiġu ippubblikati fid-dawl tal-opinjoni reċenti li lem eh, l aħħar sajf li għadda, aħna ħriġna iktar minn 30 30 eh, pubblikazzjoni li jgħidu l konftit ftit eh, x'deċiżjonijiet ħadna fil-Komissjoni dan is-settur. Dan id-deċiżjonijiet kollha jistgħu jinstabu fuq is-sajt tal-Ewropa. Iżda forsi jkun utli illi intom tissemmu jew tisimgħu f'xi wħud mill-iktar punti importanti fi settur fil-qasam tal-iskart kien hemm numru ta' deċiżjonijiet li ttieħdu f'Ottubru. Il-Kummissjoni ddeċidiet biex ittella l-Italja l-qorti għat-tieni darba permezz li ma implementax il-deċiżjoni tal-2004 rigward il-zbarazzar tal-iskart ta' ħafna barriri dej Milano, Milan. Il-orti qed intalab illi timponi multi kbar ta' xi wieħed u 20,420 eh, mettawro kuljum u somma ta' 50 miljun euro f'daqqa. Artiklu 260 hija ittra ta' nota formali indbatet ukoll il-Greċja talli ma implementawx deċiżjoni mill-2005 rigward ħafna mijiet ta' eh, barriri legali. Is-sitwazzjoni hija pjuttost inkwetanti għaliex aħna għandna deċiżjonijiet illi ilhom issa li jinqataw sitt snin fil-kas tal-Italja, ħames snin fil-kas tal-Greċja. Il-ġur deċiżjoni importanti għan is settu kien illi jinsegu artiklu 260 kontra Malta kontra il-kaċċa tar-rebbija. F'Ottubru il-Kommissjoni batet l-ewwel twissija it-trata twissija formali għaliex il-liġi ta' qafas illi eh, ma permettiċ il-kaċċa ta' 25,000 asfur kull sena mhux konformi mal-kriterju ta' proporzjonalità illi hija infissra mill-Qorti tal-Ġustizzja eh, fid-deċiżjoni tagħha li nħarġet Settembru sena li għaddiet. Fil-qasam tal-ilma hemm ħafna każijiet kontra Sati membri għall adozzjani ta' ċertu ġestjoni ta' pjanijiet ta' baċini tal-ilma u artiklu 260 l-ewwel twissija li ntbatet lil Lussemburgu għal nuqas ta' konformità ma' deċiżjonijiet li kellna qabel il-qorti kol il-trattament tal-ilma skart li ma sarx sew. F'kwalità tal-ajru, arba stati membri teħdu l-qorti tal-li ma kunux konformi ma mal-limitu tal-valur tal-PM10. itra ta' twissija formali batet l-Ispanja, l-Portugal, tal-li ma wet u xie deċizjoni taħħom tal-qorti li huma marbuta ma nuqqas ta' pjanijiet ta' emerġenza xi installazzjoni e kif ġew mitluba taħt xi direttivi u l-mistoqsija u koll li ġiet imressa qabel jisħaq tisħaq fuq il-ħtiġa ta' dawn il-pjanijiet emerġenzi. F'din il-proċedura. Il-qorti ħaġet iktar deċiżjonijiet importanti mis-sajf, kas minnhom l-Awstrija ġiet ikkundannata minħabba nuqqas ta' nuqqas ta' implementazzjoni tajba taħt id-direttiva Birds Umbat oħrajn sabu l-Slovenja u l-Svezja ma kienux konformi ma l-obligi tagħhom illi jaċċertaw illi kunem permessi integrati ambientali għal xi installazzjonijiet industrijali eżistenti. Dinni, dan juri biċċar il-ħtieġa li wieħed ikompli jaħdem fuq l-inforzar legali fuq livell ta' kommissjoni bħala il-gwardjan ta' trattati. Iżda aħna irridu nżommu d-majnejna li il-Komissjoni biex msax tkun dik li tunforza l-leġizazzjoni ambientali waħda fl-2008 dwar l-implementazzjoni tal-liġi ambientali aħna sħaqna fuq il-ħtiġa illi nifoka waħjar fuq il azzjoni ta' nforzar billi nimmiraw kwestjonijiet illi jistaw iwaslu għal valur miżjud fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali, l-awtoritajiet fis-27 stati membru huma primarjament responsabbli biex iwettqu dawn il-leġiżazzjonijiet. U fil-kas illi dawn l-autoritajt nazjonali kompetenti ma jwet u xolom sew mela mħalfin nazjonali li jumkollu ma mħalfin tal-liġi tal-Unjoni Ewropea għandhom jitlu fix-xena. Infatti, ħafna każijiet individwali rigward l-applikazzjoni ħażina tal-liġi ambjentali tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi E- e- trattat ta' mod iktar effetti fuq livell nazzjonali minn dik tazzjoni fuq livell Ewropea. Għalhekk aħna qegħdin inserħu ħafna fuq il-mħalfin nazzjonali għal inforzar tal leġislazzjoni Ewropea. Il-mħalfin nazzjonali għandhom setat kbar ta' starriċ u ma jistaw jadattaw miżuri ta' inġunzjoni u wieħed jista' u dawn jistaw jirreferu il-mistoqsijiet preliminari eh, l sj f'Lussemburgu. Dawn il-mħalfin ukoll huma professjonisti tal livello ta' kwalifiki li għandhom status ta' indipendenza illi hija garantita konstituzzjonalment f'kull stat membru bħala riflessjoni tinan l-approċ il-Kommissjoni edha toqgħod lura milli segwi dan il-ksur tal-liġi meta proċedimenti paralleli huma pendenti dim Rati Nazzjonali. Din l azla ġiet prezentata formalment f'Settembru meta l-27 eh, rapport annwali dwar il-twettiq ta' dan il-liġi tal-Unjoni Ewropea ġiet adottata u pubblikata mill-Kommissjoni. F'dan ir rapport nindika wkoll illi l-Kommissjoni il mhijiex se tniet azzjonijiet paralleli meta leġislazzjoni Ewropea tbassar il-stabiliment ta' mekkaniżmi nazzjonali għal reviżjoni ġudizzjarja. Dawk il-mekkaniżmi huma mitluba taħt xi direttivi eżistenti bħal pereżempju id-direttiva fuq aċċess għall-informazzjoni ambjentali, ir-responsabilità ambjentali, direttiva ta' responsabilità ambjentali, il-evalwazzjoni ta' impatt u id-direttiva fuq il-selezzjonijiet industrijali. Il-fat li tinserħu kull ma jmur fuq il-rati nazjonali biex jimplementaw din il-leġislazzjoni ambientali. Ġiet ukoll imqabla ma' kooperazzjoni bejn il-imħalfin Ewropej u nazzjonali. Aħna għadin appoġġaw il-Forum Ewropew għal imħalfin fuq l-ambjent biex ikun jistaw jimplementaw din il-liġi ambjentali meta ġi stabili fl-2004. Kooperazzjoni fl-imkien ma' imħalfin u kol ġi stabilit b'xi assoċjazzjonijiet għal amministrazzjoni Ewropea l-imħalfin u l-Assoċjazzjoni għal Kunsill tal-Stati. Milux aħna nidejna programm speċjali għal kooperazzjoni ma' mħalfin nazzjonali fil-qasam tal-liġi ambientali u l-programm jinkludi li żviluppaw ħafna eżerċizzi ta' taħriġ kif ukoll workshops biex ikunu nistgħu għajmu kuxjenza għal dak li huma elementi ewlenin ta' um, liġi ambientali speċjalment fil-qasam tan-natura u l-iskart u li nejnu dawn il-mħalfin nazzjonali meta jiġu biex implementaw bil-prattika li hija wkoll importanti ħafna li naprovdu kol forum għal skambju ta' arfin u t-partit tal-aħjar pressi fost il-għamlu ħalfin. Aħna ħajjajna konferenza fuq il-liġi Ewropea ma' imħalfin u prosekuturi Ewropej u eh, Portugiżi u Spanjoli u din konferenza attendew iktar minn 150 Portugiż u eh, mħallef Portugiżi u Spanjoli u sar f'sevil f'sevija xi jimilu. Konferenza oħra sessef l italja sena d-dieħla u serja għat imħalfin Taljani u Rumeni. Aħna irridu kolna adwattenti għal-applikazzjoni meta l-istati membri għad-dispozizjonijiet tal-konvenzjoni li hemm dwar il-aċċess għal-ġustizzja għal-metodi ambientali. Waqt li ħna nimponu il- li ħna nimponu ċertu proċeduri ħafna leġizazzjoni Ewropea ambientali li, li ħadnu eh, aċċess għal ġustizzja fil-qasam tal-ambjent jinnna semmejti direttiva tal-evaluazzjoni impatt tal-installazzjoni ta' industrija, installazzjoni industrijali li dik ta' responsabilta ambientali. Li naċċertaw li dawn id-dispożizzjonijiet jiġu implementati kif suppost hija waħda mill-prijoritajiet u l nintana biex nagħlaq nixtieq ngħid illi nittamaw illi dawn l-inizjattivi ser jgħinu l-imħalfin fuq livell nazzjonali li jaħdmu b'mod iktar effettiv fil-lat tanforzar dak li huwa il-qasam tal-ambjent. E, fuq l-livell tal-Unjoni Ewropea sistema ta' governanza fuq ħafna livelli u tħaddim tajjeb ta' il-mekkaniżmu ta' reviżjoni fuq livell nazzjonali mal-mekkaniżmu Ewropew huwa essenzjali biex jiktejbu t-twetti u nfurzar u eventualment li intejbu il-stat tal-ambjent tagħna. Grazzi tassew, Sinjura Ċer. Merci pour cette euh, large présentation. Donc nous allons Grazzi ħafna din il-prezentazzjoni twila. Ha nieħdu kwistjonijiet erba' u tnax fuq it-komplija tal-kriżi fl-iskart fil-kampanja l-Italja Tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dan? Mbagħad wara dan il-kollegi jieħdu l-kelma mela l-punt 4 u 12 flimkien. Ik jogħġbu. Tajb Mela, nar l-4 ta' Marzu ta' din is-sena l-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja sabet li l-Italja kienet qed tikser leġiżlazzjoni Ewropea minħabba li ma waqfitx fil-kampanja netwerk ta' installazzjoni li tkun biżejjed biex tiżgura il-ġbir u r-rimi tal-iskart mod tajjeb u minn mod li ma jkunx ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem għall-ambjent. Din qed nikwota mill-sentenza. Madanakollu l-Italja għada ma ħadiċ il-passi meħtieġa sabiex tkun konformi ma' din is-sentenza. Nhar 23 ta' Ottubru li għadda, il-Kummissjoni Ewropea stqarret li situazzjoni kurrenti hija simili ħafna għal kriżi li faqqat fl-2007 u li wassanna li niftħu il-proċedura ta' ksur li semmit l-qorti ftit xurilu. L-SKart perikolus huwa imħallat huwa flimkien ma' skart ta' domestiku, skart organiku u dan mhux qed jimxi skont il-direttiva tal-iskart u d-direttiva ta' responsabilità ambjentali. Skużawni tajt il-kellima. Dak li nixtiequ ngħidu fuq din il-kwistjoni ġenerali hija li bħalissa qed nimmonitoraw mill-qrib il-proċess li nidaw l-autoritajiet Taljani biex ikunu konformi ma' sentenza. Minn din id-deċiżjoni l-hawn kien hemm ħafna laqat mal awtoritajiet reġjonali. Diġà batna żewġ itri lill-Italja sabiex niddiskutu is-segwitu ta' din is-sentenza. U reċentement nar il-21 u 22 ta' Novembru aħna zorna il-raġun tal-kampanja fl-Italja. Kenna laqat l autoritajiet reġjonali tal-post u mal-Kunsilliera Ambientali tal-Parlamenti Reġjonali. Zorna l-unika inċineratur li qed jaħdem ta' aċera u diskutajna ma' direzzjoni tal-inċineratur u zorna u koll sit ta' skart tossiku li bħalissa jahzden miljoni u miljoni ta' skart tossiku. Il-missjoni tagħna konfermat u dan rapportajna fil-kummissarju tagħna li il-miżuri li huma meħtieġa biex ikunu konformi ma' sentenza għadhom mhux qegħdin imwettqa. U għalhekk ser nagħmlu x'inhu huma l-affarijiet indispensabbli sabiex ikunu jistgħu jitwettqu l-affarijiet li qed titlob is-sentenza. L-ewwel nett, ir-Reġun tal-Kampanja fl-Italja rrid jadotta b'mod urġenti pjan ta' ġestjoni tal-iskart ġdid. Għaliex aħna nqisu li sabiex nevetaw l-krizi rikorrenti bħal dak li rajna fl-2007 u l-krizi enormi li faqqat sena wara fis bidu tal-2008 u bħal skart li għatem fit-toroq ta' Napli l-lum il-ġurnata sabiex insolvu dan kollu hemm ħtieġa li jkun hemm sistema strutturali tal-ġestjoni ġbir eh, rimi u l-għażla tal-iskart. U dan għandu jkun is-suġġett tal-pjan tal ġestjoni tal-iskart ġdid. Il-pjan irid ikun konformi bisħieħ mal-rekwiżit relevanti tal-liġi ambientali tal-Unjoni Ewropea u tittat priorità ta' bilħaq għal ġerarkija tal-iskart li tidħol fis-seħ 50 jiem oħra nhar 12 ta' Deċembru meta d-direttiva tal-iskart il-ġdida ser tidħol fis-seħ minnu fih. Tittat priorità biex tnaqqas l-iskart, biex tużam il-ġdid l-iskart u tirriċikla l-iskart. il-pjan ta' ġestjoni għall-iskart il-ġdid trid tara li jkun hemm ġbir tal-iskart separat fir-raġun kollu, speċjalment fil provinċa u l-belt ta' Napli fejn għada mish edha fil mhux qed issir fil-prattika u tirrappreżenta aktar minn 50% tal-popolazzjoni tar-reġun tal-Kampanja fl-Italja. Imbagħad dan il-pjan irid jipprovdi lir-reġun kapaċità ta' kompost bizzejiet u tistabilixxi miżura għal rimi tal-iskart fi żmien xira għal dawk it biljun tunnellata ta' skart li qed jintremow f'ħafna siti differenti fir-reġun tal-kampanja. Aħna sħaqna u rejna dawn l-affarijiet matul iż-żjara li kellna l-ġimgħa li għaddiet fil-kampanja fl-Italja u l-awtoritajiet reġjonali tawna l-impenn tagħhom li huma tassew kienu se jibatu l-Kummissjoni abbozz tal-pjan il-ġdid tal-ġestjoni tal-iskart sa tmim din is-sena u ser jadattaw fuq il-livell reġjonali u governattiv dan il-pjan sa april ta' sena d-dieħla. Aħna sħaqna li dan il-pjan ta' ġestjoni tal-iskart irid ikun riżultat sħiħ ta' proċess trasparenti u inklusiv sabiex bekk niksbu l-appartenenza ta' dan il-pjan. Jekk ma jkunx hemm dan il-pjan, ovvjament il-kriżi tal-iskart ħaterġa' tfaqqa darba wara l-oħra. Għandna ċerti minn dan. U ser ikun hemm ukoll periklu għas-saħħa tal-bniedem u periklu għall-ambjent. U ovvjament il-qorti tista' tirreferi għalihom jiktar ikun il-każ fis-sentenza. Jekk ma jkunx hemm dan il-pjan li semmejna, il-Kummissjoni tkun mbagħad tinsab pozizjoni li tkun biss tkun tista' biss tmur terġa' tirrikorri għal qorti. U ovvjament ir-riżultat ta' dan probabbilment se jkun li nimponu il-multi. Għalhekk ħan evalwaw l-abbozz mal-pjan ta' ġestjoni li ħan irċivu sal-aħħar ta' din is-sena ħan għamlu monitoraġġ tal-implementazzjoni sħiħa ta' dan il-pjan. Deċiżjoni mbagħad fuq jekk u meta ħaniftħu l-artiklu 260 u proċeduta marbuta miegħu f'dan il-każ ser tiddependi fuq il-kontenut, fuq il-ħin meta jasal u l-implementazzjoni skont il-żmien li jkun deċiż skont il-pjan ta' ġestjoni tal iskarta Fir-rigward il-kwistjoni tal-skart perikolus imħallat ma l-iskart domestiku, aħna mannix evidenza li dan u għal-kas li dan tiseħ u il-kontroll ta' dan l-aspet li semmejtu taqa taħt kompetenza nazjonali. F'dak li jendu xieqsa minn bat il-kwistjoni tal-mizbla ta' terzinjo li hija illegali minħabba fejn tinsab il-fatt li din il mizbla tinsab f'park nazzjonali mhijiex fija nefisa ksur ta' direttiva tal-miżbliet għaliex memx dispożizzjoni bħal din fiħdan id-direttiva stess. F'dak li għandu x'jaqsam l-allegazzjoni li Terzinjo miex ġestita skont direttiva tal-miżbliet, aħna qed niġbru l-informazzjoni kollha fuq dan il-każ fil-qafas tal-ksur tuħa fil-konfront tal-Italja minħabba l-każ tal-kampanja fl-Italja. Nafu li fir-reġun tal-kampanja hemm ħafna problemi marbuta mal-ġestjoni tal-iskart u aħna perswazi li dawn il-problemi kollha huma l-konsegwenza ta' nuqqas ta' pjanta ġestjoni tal-iskart xira li ma ġiex implementat fis snin moddija. Għalhekk aħna effukajna fil-proċedura tagħna sa mill-bidunet fuq il-ġestjoni tal-iskart domestiku U għalek, fis sentenza tal-qorti, l-qorti insistit li l-Italja trid tadotta u timplementa malajr kim jista' jkun pjan ta' ġestjoni tal-iskart. Naħseb li tajtkom stampa ġenerali bekk ta' kif huma l-affarijiet bħalissa fir-raġun tal-kampanja l-Italja, iżda edawn sabiex nkun nistgħu jiġib kwalunkwe domanda li jista' jkollkom continuer, mes chers collègues, je dois vous indiquer que nous avons dans notre... Grazie. Qabel ma nagħlqu nixtieq infakkarkom li għandna kumpanija taljana ta' televiżjoni fil-kamra hija tg 24 kumpanija u kanal privat ta' televiżjoni u nixtieq nistaqsikom jekk għandkomx oġġezzjoni li dan il- dan il-personal ikun jista' jiġbed filmati ta' din l-awla. Ma tkomx oġġezzjoni? le nilqa Sinjura Mazzoni li hija l-President tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u nixtieq naddila naddi l-kelma l-ewwel kellima fuq il-lista is-Sinjura Xivanu mbagħad Merkes. Evans. Skużani li pronunzjajt li sem tiegħek ħażin, tajta president Jill Evans? Umbat, Judith. Thank you, uh, thank you, Chair. Um, thank you, uh, uh, uh Grazzi, Signora President. Grazzi tal karifika tijak. F'April, Mejju din is-sena aħna ressaqna delegazzjoni mill-Kumitat Peti lejn il-Reġun tal-Kampanja sabiex iwieġbu għal talbiet ta' ħafna petizzjonanti fir-reġun dwar riski possibbli għas saħħa tal-popolazzjoni tal-kampanja. Zorna il-mizbliet u l-inċineratur u ta' bilħaq aħna rajna l-iskart tossiku li hemm u l-siti illegali ta' rimeta l-iskart. Iżda l-pant huwa li aħna notajna kien li krem ħafna pjanijiet fl-modi, ħafna pjanijiet li possibilment kienu tajbin, iżda il-punt fil-kampanja, il-problema u l-enija hija l-implementazzjoni u smajna bosta drabi li l-provi fl-ħar mill-ħar jinsabu fl-implementazzjoni tittaddi għal-fatti mux klimbis biss u għalek fl-artiklu, il-proċedura tal-artiklu 260 u l-kwistjoni jekk nix niftru dan din il-proċedura tiddependi fuq il-kontenut tal-pjan. Dan ifisser li rridu naraw il-kwalità tal-pjan. Rridu naraw meta ser jasal dan il-pjan u anke l-implementazzjoni u inti il-żmien stabilit X'inhu dan iż-żmien li qed nitkellmu dwaru? Qed nitkellmu dwar l-żmien li ġi stabilit fil-sentenza tal-Qorti ta' Ġustizzja fl-4 ta' Marzu ta' din is-sena dwar iż-żmien li stabilit fil-pjan tal-kampanja jew dwar iż-żmien li tistabilixxu intom il-Kummissjoni. U jekk qed tgħidu li l-implementazzjoni u l-kontroll ta' ħafna affarijiet pal per eżempju skart perikolus u skart domestiku u l-kontroll li tajdu li huwa ta' kompetenza nazzjonali Kif ħanimxu? U nafu li għanna bżon dejta sabiex naraw jekk id-direttiva xed tiġi implementata mod xira. Kif ħanorbtu dawn l-affarijiet flimkien u kif ħanirreferu għal-jom? Kif tkunu tistgħu tagħmlu monitoraġġ biex taraw jekk din xed tiġi implementata biex ikun hemm kontroll, meta tajdu l-kontroll taqa' taħt kompetenza nazzjonali. Naħseb li din hija tħassib ċar tagħna. Smajtek sew meta li terzinju li il-fatt ta' mizbla fil-Park Nazzjonali miex ksur tal-direttiva tal-mizbliet, naħseb li hemm differenzi enormi fid-direttivi tagħna u din għandhom nagħmlu emenda minnu fih malajr kemm jista' jkun u ħannieħdu miżuri minn naħa tal-Parlament sabiex nitolbuk twieġeb għal dan. L-aħħar iżda mhux l-inqas il-Kummissarju Potoċnik ħajżur ir-reġun skont dak li smajt, smajt ukoll li ħajara sitwazzjoni fi frar u ħajara s-sitwazzjoni biex ikollu evalwazzjoni personali, ħajżur dawn l-impjanti jew ħajamel mezz sabiex ikun jista' jaġġel il-proċedura kollha. Grazzi.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 Peress li minix parti minn dan il-komitat, xorta waħda taddili l-kelma u għetettini ħafna żmien biex nitkellem u anke fil-fatt il-kwistjoni li qed nitkellem l lum u li qed titkellem dwar l-Kommissjoni ma xtaqsam biss mal-pajjiżi minn fejn iġijin l-Italja iżda għaliex huwa argument li setat taħdem dwaru eh, bħalma semmiet is Merkels u anki jien bħala President tal-Kumitat Peti. Nixtieq ngħid li nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni għall-attenzjoni li qed turi fil-konfront ta' din il-ġrajja li qed tifni il-reġun tal-kampanja fl-Italja l-bosta snin u għed ħasseb ħafna l-Italja. Kwistjoni li li għaddeja l-bosta snin li sejset fil-post dak iż-żmien matul is-snin u qed twassalna biex dan it-territorju jinsab diffikultajiet kbir. Sinjura Buċella semmiet li matul iż-żjara li seħħet ftit ġimatilu jew ġimajlu fil-fatt fir-reġun tal-Kampanja, mod partikolari f'Napli jew fil-viċinat, għatem situazzjoni ta' allarm, għatem skart jiġri fit-toroq u qatt m'hemmx pjan. Dan huwa minnu u għalhekk anki għalina huwa utli li naraw nagħtu ħarsa li jkun hemm dik l-attenzjoni li l-Unjoni Ewropea timmonitorizza timmonitor uh, din il sitwazzjoni u anke l-autoritajiet lokali jaraw li jġestu s-situazzjoni ta' sistema Italja biex bekk jiġu xprunati sabiex joġixxu malar kemm jista' jkun u fil-waqt. Jiena nixtieq inżid ukoll li matul żewġ smieħ jiena smajt flimkien mal-kollega l-oħra il-konsellier il-ġdid tal-raġun tal-kampanja fir rigward l-ambjent u istu koll l-laqa mal president ġdid ta' reġun tal-kampanja u anke mal kummissarju tal-ambjent u anke mal kummissarju ta' Diġireġi u smajna flimkien li ħajjeħdu impenji b'saħħithom ħafna mhux biss dawk li kienet tajt semmi u kienet semmi Signora Bucella fuq l-iskeda fuq meta li, haj, li din proposta ta' pjan li dan la bozz ta' pjan ħaj jimbad sal laħar ta' din is-sena sal-31 ta' Diċembru u mbagħad il-pjan fl-aħħar mill-aħħar ħajġi finalizzat sa' April. Iżda l-Konsil Reġjonali ħajpreżenta dan il-pjan nitamaw u nitamaw li jimxi fid-direzzjoni li ġiet indikata mill-Sinjura Bucella u anke mid-DG Ambjent. Huwa pjan imsejjes fuq il-ġbir, separazzjoni u r-rimi tal-iskart li wasal tnaqqis tal-iskart u anki separazzjoni tal-iskart u anke l-użu mill-ġdid ta' dan l-iskart. Dan huma manpenjen li nittama bisħiħ li dawn ikun jistgħu jżommuhom fl-interess mhux biss ta' żmien li jkun jiġu rispettati id-dati iżda anke rispett tal-kontenut tal-pjan. Kif għaled mod puntuali u dettaljat kif qalu moment dettaljat u preċis qudiem il-Kummissjoni. Meta naraw li hemm ħafna sem minnaħa ta' Sinjura Merkes li kienet il-kap ta' delegazzjoni tal-missjoni li għamlet il-Kumitat Peti fil-kampanja, edha segwi din il-ġrajja u għalek jien ukoll nixtieq nipreċiza xi ħaġa fuq it-termini għaliex is-Sinjura Buċella kienet tajt li dawn huma żminijiet dovuti u dawn diġa smajna bihom naħseb fis-żmien ta' sena sentejn għatwettiq ta' sentenza u għalhekk jekk fimtsow sena sentejn għal l-approvazzjoni tal-pjan kif ek kif inu, ek kif qed titlob il-qorti. Il-qorti tikkundanna l-Italja għaliex ma provaċ pjan mhux biss fi żmien stipulat iżda anki barra minn hekk skont il-kontenut li qed titlob il leġizlazzjoni Ewropea u għalhekk irid ikolli il-punt preċiż u dettaljat fuq dan ir-rigward. Huwa ċar li mbagħad minn dawn it-tweġibiet nkunu nistgħu Nistarru dik il-domanda li xtaqt terressa iżda mussa noqot noqgħod għal darba oħra ġdiża semmieta ta' Sinjura Merkels fuq il-proċedura tal-artiklu 260 li tistgħu tobsru dak li seħ fl-Italja x'wassal bil-komunikazzjoni ta' mezzi ta' xandir. Kien jidher li kisu l-pajjiż tagħna, speċjalment ir-reġun ta' Kampanja, kienu fil-mira ta' proċedura ta' ksur u anki kienu ħanitresqu l-qorti Iżda fil-fatt, is-Sinjura Buċella diġà anticipat minn qabel dan il-punt u nasab li tiċċara iktar il qudiem li l-proċedura ex artiklu 260 tista' tiġi attivata biss u jekk dan il-pjan kif tħabbar mill-eżekuttiv u mill-awtoritajiet reġjonali ma jiġix prezentat fl-ewwel tliet xhur sa li waslu sa xar ta' marzu. U jiena ċerta li dan mhux ser iseħħ. Jiena wkoll naqbel fuq il-kollega li ma taqbilx u li baqat mistaġba naqbel maħħa ma' Sinjura Merkis fir rigward l-ipotezi ta' mizbla f'park naturali li meta li qed kummissjoni tajt li mhix problema daqshekk skont il-leġiżlazzjoni Ewropea nafu fix-xhur li għaddew li din hija ċari li hija tkasbir ċar ta' direttiva ta' direttivi tal-Unjoni Ewropea. Iżda s-Sinjura Merkel tajt li dan mhux il-każ. Minnaħa din hija xi ħaġa pożittiva skonti u tindika implementazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni komunitarja minnaħa tal-Italja u din tajjeb ħażin jaxa xi ħaġa li nieħu pjaċir biha iżda minnaħa l-oħra mbagħad nitlob lill-Kummissjoni li tħares lejn din is-sitwazzjoni aktar bir-reqqa għaliex għandna leġiżlazzjoni ambjentali li qed tajt li tiġi mwetqa fil-żoni speċjalment imħarsa dawk tal-Park tal-Vessuvju pereżempju. eżempju li qed jitolbu mġiba partikolari u għalhekk huwa stramp li fl-istess ħin ma niskludux għal dawn ir-raġuni li jkun hemm eh, landfills li jkun hemm miżbliet u impjanti għall-iskart. Għalhekk nixtieq nagħlaq dawn il-punti għal darboħra ntenni li qed nirreprezenta li jena l-esta nikollabora mal-Kommissjoni sabiex naġlu dawn il-żminijiet sabiex jiġi komunikata minnu fih kien jista' jkun din hija xi ħaġa li eh, ngħidu anke fil-kumitat li jien presidenti jew jien fil-peti biex bekk malajr kemm jista' jkun nkunu nistgħu nħaffu il-kompetu rwol li huwa fuq spallejn l-awtoritajiet lokali u nitpamaw li jżommu mal-ħin li l-Komissjoni qed titlob għalija li iktar ħaġa importanti. Grazzi. Dziękuję Pani Mazzoni. Grazie ħafna. Issa issu Rivellini un bat issu Prodi u oħrajn. Nitlobkom biex titkamu fil-qosor xi għandna xi punti x'nagħmlu qabel ma nieqfu għall-ikel. Allura s-sur Rivelli. Grazzi President. U nijina nirringrazzja dottoressa Bocelli. Jina nitkellem mhux bħala MEP imma anke bħala iben dik l-art li hija parti mill-Greċja kbira u l-lum edha taħt l-attenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew għal kwistjoni daqshekk drammatika. U jina perfettament naqbel fil-fatt mal komissaru meta jitkellem fuq il-programm illi għandu jasal sal-axar tas sena fil-reġun tal-kampanja kemm jista' jkun malajr fuq il-multi li hemm fuq il-kampanja illa li u assurd li fl-2010 jkollna situazzjoni bħal din daqshekk traġika jiena nifhem xinu d-dover tal-Komissjoni, nifem illi edha tistudja xiftit jawis kif il-rati jistaw eh, jgħatu sentenzi fuq amministrazzjoni li ma kienux kapaċi anka nistaw nabnu diskussjoni twila min qed jieħu vantaġġ dwar dawn il-problemi. X-rizorsi, per eżempju, l-Germania eh, ħadet pala vantaġġi minħabba l-problema tagħna. Imma mhux il-punt li niddiskutu llum, il-punt li jiena nemmen li b'xi mod eh, nieqes fil-rapport tal-Kummissarja huwa kif noħorġu minn din il-kriżi. Jekk aħna fl-Ewropa, fil-Komunità Ewropea, aħna ma nistgħux naħsbu li ma nejnux komunità f'diffikultà jekk din hija komunità unika aħna ma nistgħux nistudjaw u nanalizzaw b'mod burokratiku amministrattiv daw il-problemi billi natu dispożizzjonijiet għall-Italja u għall-kampanja rridu niffaċċjaw darba l-dejjem kif għana noħorġu minn din il-kriżi. Illa li il ir-reġun tal-kampanja tal-kampanja hija parti importanti u integrali tal-Ewropa. U allura, wara li smajt il-President tar-Reġjuni li huwa mħasseb fuq dak li qed jiġri u żgur li għandu jirrispetta t-termini tad-dottoressa Buċella, ftitilu li għalet ftit semmi ftitilu. Issa, hemm programm għad ċittadini Ewropej fil-kampanja, jina fil-Kommissjoni tal-Peti, rrit eh, għajat bħala iben dik l-art. Ma nafx nistax bit-taljan ngħidu kornuti emmazzjati. Iġfri ċittadini huma kornuti qed jgħid il-kelliem bil-multi li hemm lesti fuq rashom Probabilment ħaj jiġu kastigati, jiġu penalizzati, imma minflok ma nippenalizzaw e, e, u nitfaw l-ħtija fuq dawk responsabli edin nippenalizzaw u nitfaw ix-xabla fuq ras iċ-ċittadini li wara kollox huma l-vitmi. Hemm ir-rieda hemm dik ir-rieda illi nejnu dan ir-reġjun Hemm pjan f'dan it-termini allura u e, e, mistoqsija speċifika. Wara dak li qalet id-dottoressa Buċelli, hemm speċifikat li l-Italja se tiġi penalizzata mill-qorti tal-awdituri minħabba l-iskart fil-provinċja ta' Milan ta' xi ta' 22.000 euro kuljum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 anka kif qalu l-kollegi tiegħi li kif nistaw naħsbu xaħġa sekk mis sabiħa li għall-Italja jina nemmen li xorta għanna nifacċaw ir-realtà u nkunu nafu kif dit situazzjoni tista tkun sekk eh, gravi irrid insemmi b'enfasi li hemm ħafna setturi fl-Italja fejn la fejt isiru sew. Ġit insemmih dan, ma nistax ma nfakkarx kif fil-perjodu tal-Presidenza tiegħi tal-Provinċja ta' Bologna e, għamilna diversi infrastrutturi importanti. Ġabra, sensiela, ġabra ta', skart permezz ta' inċeneratur kbir, kif ukoll tlet eh, diskarki ta' appoġġ. U e ngħidu li hemm rizorsi u mezzi fl-Italja jiena nemmen li aħna għandna anka nimpenjaw ruħna hawnhekk il għaliex għandu hemm dik is-solidarjetà li anka fih dan l-Italja stess hija nieqsa biex niffaċċjaw b'mod b'mod effettiv dan din il-problema. Allura nixtieq nagħti assikurazzjoni illi fil-fatt hemm jeżistu rizorsi speċjalment sħabi kollegi ħbib tiegħi. Allura huwa diffiċli biex nifmu kif situazzjoni bħal di tista' tiġri imma żgur. F'pajjiż għandna ir-riżorsi, insibu r-riżorsi biex naslu għal soluzzjoni. Anka billi nifmu u nieħdu bħala kont dik il-parti eh, ta' ta' kriminalità organizzata li hija preżenti u li teżisti u allura għandna impoġġu mistoqsijiet fuq din il-preżenza. Grazzi ħafna. Dziękuję koledze Prodi. Teraz będziemy mieli... Grazie sur Prodi. U issa il-kellimni miss. Grazzi, President. Nixtin sa' il-Komissjoni jekk dal-Park Nazzjonali huwiex parti mi retikollat ta' Natura l-fejn. Jista' jkun tweġiba fuq dan issa qabel ma nkomplu bid-diskussjoni għax huwa importanti li aħna jkollna din l-informazzjoni. il komissjoni jien għandi l-informazzjoni li parti mill-Park Nazzjonali tal-Vesuvio fl-Italja huwa parti mill-Natura 2000. Issa, jekk il-landfill e, e, li teżisti eżatt mal-konfini tal-park fit-terzinju jiex parti mi retikolat natura l-fejn jiena ma nafx, etajt il-kellima, imma jiena kważi zgura li, ma, li Grazzi il-membru parlamentari, jina qed nifhem li dawn it-tip ta' landfills mumiex permessi f'setturi li jagħmlu parti minn natura il fejn. Jekk dan huwa l-każ, għalina jak din hija kwistjoni importanti u tejna nifmu x'attivitajiet ta' riskju għaddejjien u li huma ta' sinifikat u għaliex għandna nibdlu, nibdluhom. Jekk dan huwa l-każ, nixtieq e, ninaqat mal-kollegi tiegħi dwar it-tħassib tagħna fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna. Dziękuję. Grazzi, kollega. Oreste Rossi. Il-kwistjoni ta' l-iskart e, eh, fil-kampanja miex ħaġa ġdida għall-Italja, illa lix il-naxiren ta' snin, ta' snin meta entitajiet lokali f'dak it-territorju ma rnexxilhomx li li jimmaniġjaw l-iskart tagħhom anka sent, madwar sentejn ilu fil-Piemonte kien hemm problemi u li din il-problema marret ukoll fuq il-Lombardija. Allura jiddispjaċini onorevoli Rivellini li bħala mhix kwistjoni ta' ċittadini li jkunu kornuti kif qed imma dinja għandha x'taqsam ma, ma skar differenzjat. Hija kwistjoni li għanna nies u awtoritajiet li mhumiex kapaċi fil-ġestjoni tal-iskart. Meta jkun hemm emerġenza jkun hemm ir-riskju ta' sitwazzjonijiet koroħ anka għas-saħħa tal-bniedem, l-iskart irid jittieħed f'post sikur Anka il-żona ta' Terzinio hija rib, rib il-park, però din hija eh, barriera antika U allura rridu nkun f'pożizzjoni li aħna niġest norganizzaw il-ġbir ta' skar differenzjat u nirrispettaw il-pjani la li xek il-pjanijiet ma jiġux rispettati. Il-Kummissjoni ħadd titfa' ħadd titfanna il-multi u jiena nittama li dawk il-multi jiġu mirati lejn l-entitajiet u l-kumpaniji li huma responsabbli u mhux li nitfaw kollox li jaqilgħu ċittadini għanna ħafna situazzjonijiet fil-ġestjoni ta' skart li memx ġestjoni tajba f'daw f'dawla xar anka 20 sena. Issa, dan, u dan l-iskat li jitqassam fost il-punti il kolla u barrieri kolla li għanna mal-Italja. Allura ħna ma nix kontenti xej bl situazzjoni u nistieden il komissjoni biex tagħmel l-almu tagħha biex dan il-pjan jiġi segwit u li ssir pressjoni qawwija u nkunu nafu ir-raġuni illi l-autoritajiet u jew jirrispettaw ir-regolamenti jew jintefaw il-multi biex dan ix-xogħol isir. Grazzi. Dziękuję panu Rossi. Pan Ciom... E- Grazzi sur Rossi. Grazzi issa sur Ciumbaja. Grazzi, Presidentina, nemmen li għanna nibdew mill-punt eh, oġġettiv illi hemm situazzjoni sostenibli imma hemm ċittadini li qed isejħu għad-dritt tal-saħħa tagħhom. U qudiem din is-sitwazzjoni serja li importanti li is-saħħa tal-bniedem tkun minn ta' qudiem aħna nemnu il-barriera tkun illi ma tkun id din il-misbla ma tkunx f'sitwazzjoni eh, f'post eh, importanti Pero ma nistawx nikkonsidraw li l-lien minn dan l-obġettiv hemm diversi affarijiet il-kollega Rossi tkellem fuq iskart u l-ġestjoni tal-iskart f'dak ir-reġun. Però ma rridux ninsew illi għal diversi snin minn l-Italja ta' fuq u tal ewropa waslu trakkijiet sħaħ ta' saħansitra skart tossiku illi intradmu taħt l-art f'ħafna mizbliet u barir barir li meċxija mill-kamorra u oħrajn. Allura, uddim din l-istampa, din uddim din l-istampa ma nistawx ngħidu li problema tal-kampanja, hija problema tal-istat, hija problema anka tal-Ewropa kollha kemm hi Aħna smajna dal-għodu mill-Komissjoni, għalek aħna għanna nimpenjaw ruħu mux bizzejiet, għax aħna rajna wediet anka mill-Prim Ministru tagħna Berlusconi li l-ewwel qal li kien solva kollox. Anka qal il-xar li għadda qal li ħajamilha fi 15 ħajsolvi kollox. U ftit tal-imilu qal li fi tlettijiem se jsolvi kollox. Allura, Da, mux bil noqdu joqotila bil-bunga bunga u bil-festi. Aħna rridu għanna bżon risoluzzjonijiet ibsi ħat tal-Komissjoni u nħossu li dinja it-triq li għanna nsegwu. Zanim oddam głos e, przedstawicielowi komisji. Eh, Grazzi, wissa. Anzi, qabel ma nati il-mikrofonu, il-mikrofonu, il-kellim uħor ixtieq intervjeni. Solo un minuto, mi scuso. Minuta biss, ippremettili, President, biex infakkar. Il-Gvern Reġjonali tal-Kampanja ġielet eżatt siċurilu Allora responsabilità irridu nifmuha ma rridu fl-istess ħin nejnu l dan il-gvern reġjonali ġdid li diġa' għandu rabta mal-Kummissjoni, kollegament mal-Kummissjoni eh, u mas-Sinjura Pia Buccella. U l-Onorevoli Rossi qal illi minu responsabli tal-ġestjoni tal-skart irrit iħallas, irrit ipatti għal dan. U kif fakritna l-onrifli Buċella, irridu narawx xi ħsarat hemm kontra dawk kollha illi jużaw abbużaw mill-kampanja bħala misbla sħiħa. Allura irridu naraw il-komunità Ewropej, eh, il-Komunità Ewropeja għanna aħna 27 hawnhekk. Allura hemm bżonn ċittadini ta' diversi livelli Rridu niġu fl-imkien jekk e, rridu nsibu soluzzjoni. Tinkella mhux se ma teżistix l-unità u l-għaqda Ewropea. Grazzi. Grazzi sur Rivellini. U issa il-rappresentant ta' din l-Europa ta' Solidarietà, is-Sinra Buccelli, grazzi ħafna ħan nitkellem issa bit-Taljan qed tajt il-Kummissjoni. Mela, l-ewwel ħaġa nixtieq nippreċiża li t-tweġibiet tiegħi għandhom x'jaqsmu ma dak li ntqal ma' kull man tqal f'dak li għandu xaqsam mal-kompetenzi u responsabiltajiet tal-Kommissjoni. L-osservazzjonijiet kollha li mhix kompetenti fuqhom il-Kommissjoni ma nistgħux nitkellmu. Issa l-ewwel l-Onorevoli Merkis illi għamlet u nispera li edha tisma'd ir-risposta tiegħi, għamlet mistoqsija preċiża, qalet illi femet li biex tevalwa l-proċedura tal-artiklu 260 il-Kummissjoni ħat ibbaża ruħa fuq il-kontenut fuq il-żminijiet u skadenzi u l-implementazzjoni u fuq ir-rispett tal-pjan ta' ġestjoni tal-iskat. Tixtieq tkun taf x'inhi t-tifsira li fija din. U din it-tweġiba anka nista' inweġġiba għal xi mistoqsijiet li diġa saru. L-ewwel, il-qorti tajt li sentenza għandha ssir għandha tiġi segwita b'mod malajr u fi żminijiet raġonevoli. L-eżekuzzjoni f'dal każ tas-sentenza hija rappreżentata minn tliet elementi l-adozzjoni tal-pjan il għandu jkollu fih l-elementi kollha meħtieġa l-eżekuzzjoni tal-pjan u l-izmal ir-rimi ta' dawn il-munzelli. U għamnek għanna skadenza ta' żmien illi hija differenti u ma naħsibx li kienet tkun possibbli li wieħed jimmaġina e, rimi e, miljuni ta' tunnellati ta' dan l-iskart. Imma, hija responsabilità tal-Kommissjoni li tivvalwa iż-żminijiet ikunu rapidi malajr. U dit hija responsabilta tagħna li nikkontrollaw. Issa nixtin nwieġeb għal mistoqsijiet li saru lna dwar is-sit il-post fejn hemm din il-miżbla fit-terzinjo. Allura din ma tiksirx il-bini ta' miżbliet park naturali meċċek b'moċċar, imma għanna id-direttiva li fija tajt b'mod ċar illi jiġu mibnija għal raġunijiet ta' interess tal-interessi tal-istabilimenti anka di tkun mizbla f'sit e, eh, ta' li parti minn natura 2000 wieħed irid jasal għal evalwazzjoni skont l-artiklu 6-4 ta' direttiva. Unbat meta niġu għall-introduzzjoni li da kollu li jisir mill-4 ta' marzu l-qoddim biex nor biex issir biex issir tiġi attwata sentenza u anka favur il ir-regoli tal-ambjent l-ewwel ħaġa hemm id-dritt li għandu x'jaqsam mal-ġestjoni tal-iskart. Imma wkoll għandek direttivi oħra ambjentali. Umbat jiena nixtieq nagħti tweġiba l-onorevoli ċervellino eh, dwar il-problema, il-kwistjoni tal-multi l-ewwel hija l-qorti tal-ġustizja li tiddeċiedi fuq il-multi meta l-Kummissjoni tippreżenta każ għattini darba f'qudiem il-morti qoddim il-qorti miex il-Kummissjoni li tiddeċiedi tipproponi multa ma mhux tiddeċiedi tkun il-qorti li tiddeċiedi issa. Ġara darba kull deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja kontra kull stat membru u mbagħad huwa id-dover tal-istat membru kif imexxi xkull pina li, li ti toħroċ mill-qorti. U nemmen li allura jina bekk weġibt għat weġibiet tal-mistoqsijiet kollha li sarulna. Grazzi. Grazzi, Sinjura, membru tal-Kummissjoni. zostali zaproszeni na nasze posiedzenie przez nishtiq nifraħ il-35 membru tal-wa li ġew mistidna mill-Information Bureau ta' Pariġi. Nishtiq nifirħillu, eh, natjom merħba u dwar xi mistoqsijiet fuq l-implementazzjoni tal-politika ambientali għatem xi ħin għal mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija hija ta' Sandrin Bayer dwar il-biodiversità. Sandrin Bellier Nassali, zjansku xim li il-membru miex dawnek u għallura il-mistoqsija jmiss. Eh, Signora Karin Kanet miex edawek laqas? Ir-rappreżentant Richard Sieber dwar il-direttiva tal-ilma, għaffasa direttiva tal-ilma. Għandi tlet mistaqsijiet minn fissa Mr. Ziber, mela l-ewwel waħda hija marbuta mal-implementazzjoni ta' direttiva tal-ilma illi obbliga l-Istati membri jistabilixxi u jippubblikaw il-ġestjoni tal-baċi tal-baċini tal-xmajer li ma stati membri diġa publikaw dan il-pjanijiet fil-ħin u kemm il-pjan ta' ġestjoni tal-xmajer eh, diġa eh, ġew publikati u huma konsistenti ma' linji gwida li huma nizin fil-Water Framework Directive. L-oħra hija marbuta mal-direttiva REACH. Tistaw t-kommentaw dwar xinu il- għada attuali għal dak li għal t twettiq ta' dan il-regolament u revizjoni ta' regolament huwa neċessarju u jekk iva mela li ma' perdu ta' zmin li ma' skadenza u l-Komissjoni tixtieq twessa riċ u l-aħħar mistaqsija fi Semissur Zeber rigward sitt programm ta' azzjoni ambientali illi jiġbet fuq erba prioritajiet ambientali bidla fil-klima, il-biodiversità u natura, ambjent u saħħa u risorsi naturali u skart. Għalek xini eh, l-implementazzjoni ta' dan il-program tazzjoni, sitt program tazzjoni, u salema punt din l-implementazzjoni ġit imwetqa u tlestiet u minn mistoqsi oħra fismi, il-Komissjoni kienet qed tirreferi għal konvenzjoni Armus, Arnus u l-parteċipazzjoni tas soċjetà ċivili. X'taħseb il-Komissjoni illi parteċipazzjoni tas soċjetà fil-valwazzjonijiet ta' impatt ambientali u l-proċessi involuti hija xaġa effettiva u l-Kummissjoni qed taraġa tara bħala xaġa bħala formalità jew strument ta' xogħol, strument ta' ħidma. Grazzi. Jidi speċini nejt li mustan kun nisaw diskutu dawn il-ponti illum. Ser ikonna nistennew sa darba li jmiss. Imma l-menu l-Kommissjoni tkun tista' twieġeb għal mistoqsija tal-Water Framework Directive, kwistjon mistoqsija numru 3. Sur Julius Garcia grazie grazzi suċċer. Hemm tliet mistoqsijiet speċifiċi hawnhekk li tqajmu fuq il-Water Framework Directive taħt u wkoll il-pjanijiet ta' ġestjoni tal-xmajjar u liema pajjiżi u sottomettew dawn il-pjanijiet tagħhom fil-ħin kemm il-pjanijiet ġew pubblikati s'issa u wkoll hemm mistoqsija oħra rigward il-konsistenza ta' pjanijiet mal-Water Framework Directive. Fuq l-ewwel mistoqsija, stati membri stabilixxew dan id-direttiva u notifikaw l kummissjoni il-pjanijiet tal-xmajjar tagħhom sa 22 ta' Marzu 2010. Dan huma Bulgarija, Repubblika Ċeka, l-Ġermanja, Franza, l-Latvija, l-Lussemburgu, l-Olanda, l-Awstrija, l-Slovakkja, Finlandja, Svezja u r-Renju Unit erba stati membri oħra innotifikaw il-pjani dwar l-pjanijiet tagħhom ta' ġestjoni tal-xmajjar wara l-iskadenza li skadit il l-Estonja, l-Ungerija, l-Irlanda u l-Italja. U aħna għal nidejna proċedimenti ta' ksur kontra kontra il-11 stat membru li fadal illi għadhom ma wet u ma konkunux konformi ma din il-leġizazzjoni taħt il-Water Framework Directive. U aħna nixtiequ nfakru li ċertu każijiet kontra Belġi u Litwanja jitkellmu dwar adozzjoni parzjali jew nuqqas ta' adozzjoni parzjali ta' dawn il-pjanijiet ta' ġestjoni tal-baċini tal-xmajer ġal istati membri istato metew xiftit xi pjanijiet imma daw ma jkoprux il-territorju kollu kemm tagħhom. Rigward it-tieni mistoqsija, kemm il-pjan ġi publikat sissa, aħna rċevejna 110 pjan ta' ġestjoni tal-ixmajjar. Da jfisser li 66 minnom għadhom neqsin. Dan ifisser illi u koll partijek aħna ġevejna għat ta' notifiki dwar l-adozzjoni ta' pjanijiet internazzjonali. Bor l mistoqsija konsistenza ma' tiġa jew tiġijiet taħt il-Water Framework Directive. Aħna diġà bdejna nevalwaw jekk il-pjanijiet li ġew notifikati huma konsistenti mal-Water Framework Directive u da xogħol għadu għaddej u qegħdin imbastru illi ħajkonna kontatti bilaterali mal-Istati Membri l-2011 u Jekk naraw li xi pjanijiet mhumiex konsistenti ma' din id-direttiva, mella nnidu eh, eh, proċediment ta' ksur kontra il-leġislazzjoni. Aħna din insegu l-implementazzjoni tal din id-direttiva tal-ilma għabbażi tal-evalwazzjoni tagħha fuq il-pjanijiet ta' ġestjoni ta' xmajjer u dan ir-rapport ser jitressaq pala parti mill-blueprint tal-2012 biex inħarsu l-miet ta' l-Europa. Grazzi. Chciałbym podziękować panu Julio Garci Burgues, który przez... Grazzi jitċer mela nixtieq ringrazzja il-kellim illi rappreżenta il komitat ta' Kontat, il parlament Ewropew dawn l ħar snin u kien regolarment qed iwieġeb il-mistoqsijiet dawn l-aħħar 8 snin fil-fatt issa sab xogħol ieħor u nawguraw li kull suċċess dan ix-xogħol il-ġdid tiegħu. Hemm mistoqsijiet oħra jekk le Nissuktaw b'dan id-dibattitu tal-mistoqsijiet li tqajmu fl-qat li ġejjin. Il-laqa tagħna li jmiss se jsir se ssir fil-24 ta' 26 ta' jannar tal-2011. Grazzi, saħħa.